Hi, good morning. Nsemmilkom, l-odwa tajba. Ħanetkellem bil-Portugiż. l tajba l-kulħadd. Nibdow ix-xogħol tagħna Nistgħu nibdew bl-aġenda tal-lum. Hemm talba l-modifika tal-aġenda fir-rigward il-punt numru 15. Punt numru 15 jitkellem dwar id-delegazzjoni tal-Komitat tal-Impigu l affarijiet Soċjali lejn Ateni fil-Greċja għal laqa dan il-punt sa' għallaqa ta' 17 ta' Deċembru. Jek m'hemmx punti oħra li t-ixtiqu ta' għamlu nistan nqisu l agenda adottata b'din il-bidla. Eh, passamos então ao segundo ponto de ordem de trabalhos, que são os anúncios uh, da Presidente. Uh, Nando, t-tini punt fuq l-agenda na vizi ta' President. Plitar eh, pur as notas k'tir ter in estar em inglês. Uh, o primeiro, uh, the first point is the uh, point A, curriculum to adopted text on ESF. As announced, announced at last uh, ample meeting, the ASF regulation adopted in plenary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 kien hemm traduzzjonijiet li waslu tard u għalhekk m'hemmx il-verżjonijiet lingwistiċi kollha. Il-punt C. Streaming. Il-dokument elettroniku huwa disponibbli u għalhekk tafu li hemm l-applikazzjoni li tistgħu tirrikorru għaliha. Il-laqgħa tal-lum hija mxandra. Issa nistgħu ngħaddu għal punt numru 3 fuq l-aġenda dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea, l-punt 3. Il-punt għandu xeqsa mal-2012. Il-rapporter huwa il-deputat Adam Kosha u naddilu il-mikrofonu minnu fih lil Adam Kosha li ħaj prezentanna il-rapport tiegħu u jgħidilna x'inhuma l-kompromessi li ntlaħqu fuq dan it-test.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 Għanna żewġ emendi ta' kompromess li tresqu għaliex ma rnexxinniex ndaħlu kollox f'emenda waħda. Ġifri għandna kompromess A u kompromess B. Fuq il-kompromess A niskuża ruħi imma rrid insib il-dokument x'imkien hawnhekk jekk permetuli. Sogn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 Taħt l-emenda kompromess B għanna l-istess proċedura. Minkejja dan hemm numru ta' problemi li nixtieq nindirizzalkom hawnhekk. Uħut minn dawn l-emendi ma ġewx appoġġati mill-grupp politiku tiegħi stess. Ovvjament dan dritt tagħhom li jimxu hekk iżda hemm proċeduri li ma nistax taqbel magħhom. Fuq xi qed nitkellmu hawnhekk hemm proċedura li il-President tal-Kumitat tagħna beda għandna test bażiku li jiena ressaqt lejn il-Kumitat ftit xhur ilu iżda xorta waħda dan kien it-test inizjali. U ġimgħa li għaddi ġiet infurmat mill-President li kien hemm ċertu paragrafi li kellhom jiġu imħassra mit-test. Għaliex il-paragrafu konċernat ma kienx jaqa' taħt il-kompetu ta' dan il-Kumitat. Jiena mhix qed niddubita l-kompetenza tal-President fuq dan il-punt partikolari iżda nħossa diffiċli li nifhem għala f'din il-punt tal-proċedura qed tiddeċidi li taqbadu tgħidilna dwar din l-informazzjoni. Għala issa. U għalhekk aħna tnaħdmu għatih biex ikonna kompromess tajjeb u nittama li meta naslu għal votazzjoni ta' dan it-test nkunu wasanna l-qbil fuq test li tina opinjoni tajba li ġejja mill-kumitat tagħna u dan waslu ħumbat il-kumitat mexxej il-kumitat liber. Nfakkar erba kollegi l-fatt li din tkopri l-kwistjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea mis-sena 2012 Ovvjament hemm opinjonijiet li varjaw fuq is-sitwazzjoni fuq drittijiet fundamentali tal-bniedem u għalhekk importanti li affarijiet fundamentali li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħna bħal eżempju drittijiet soċjali dawn inkopruhom u ovvjament nirrispettaw ukoll loqsma differenti ta' kompetenza għal komitati tagħna fil-Parlament. Grazzi President, nisma' mill-kollegi x'għandhom xejdonna. Grazzi. Sur Koza. Hemm li jixtieq jitkellem? Iva, ngħaddi l-mikrofonu lis signora Sibyl. Jek jogħġbok. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Grazzi ħafna, Signor President. u kol, nista' nitkellem fil-qosor minħabba li aħna diġà fl-aħħar laqali li kellna edna illi ma tantx kellna problemi kbar b'dan ir-rapport u nistgħu nappoġġaw ukoll il-kompromessi aħna nixxina nilqu riżultati tajbin ħafna u naħseb li huwa importanti ħafna illi aħna nitkellmu fuq din il-kwistjoni ta' drittijiet fundamentali speċjalment nitkellmu dwar drittijiet fundamentali tal-ħaddiema li naħseb li dan huwa rapport tajjeb, dejjem ikun hemm naturalment ċertu pożizzjoni differenti fuq ċertu punti partikolari, però jiena naħseb li permezz tal-kompromessi aħna irnexxinna nilqu Rizultat tajjeb li wassal rapport tajjeb jiena jiddispieċini li mhux ħankun hemm Għal-votazzjoni minħabba li jiena ħajkolli nattendi għal-diskussjoni f'kumitat ieħor iżda nittama li u kważi ċerta li ħajkun riżultat tajjeb għal dan ir-rapport grazzi. La palavra signora Ovi. Grazzi signora Sipil. Il-kollega li jmiss. Jekk jożbu. Tänan proua juhataja. Kõigepealt tahaks tänada raportööri. Signora Ovir. Iva, grazzi. President. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Koxa għax-xogħol li wettaq vera kien disponibbli bosta drabi maħna biex jiddiskuti dawn il-kwistjonijiet u vera grata leħ. Fir-rigward l-opinjoni tal-Komitat tagħna fuq ir-rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem l-abbozz oriġinali ma tantx kellu input minn naħa tagħna fih. Ir-rapport libe kien qed ikopri kien kopert kompletament iżda l-kontributi tiegħi u oħrajn ma kienx daqshekk riflessi fit-test. L-alde jappoġġa bosta mill-emendi u l-emendi ta' kompromess. Iżda għad fadal kwistjonijiet li huma problematiċi għalina. Ma nistawx nappoġġaw l-emenda 17, per eżempju. Miex trojka responsabbli għad diffikultajiet ta' ċertu pajjiżi. Fir rigward 11 u 12 aħna tal-fema li ħana stienu, għaliex minħossu li ma juqdux tajjeb mal-bqija tat-test fir-rigward l-emenda 11. Imbagħad fir-rigward l-emenda 12 ma tantx hija ċara u mish preċiża. L-emenda 20 nixtiequ votazzjoni maqsuma iżda m'hemmx kwistjonijiet kbar minn ħatana fl-opinjoni tagħna f'dan id-dokument u għalhekk nirringrazzja lis sur Koxa għax-xogħol eċċellenti li wetta. u anke l-grupp tal-Alde ħajappoġġa l-opinjoni kollha kemm. Grazzi. Brigad Signora Ovir. Eh, Grazzi, Signora Ovir. Issa nixtieq nkun naf jekk il-Kummissjoni tixtieq x'tintervjeni fuq dan il-punt. Għandkom xi kommenti x'tagħmlu?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 l-istess għan. Iżda forsi kellna approċ għal dan il-għan b'modi differenti. U jiena provajt naħdem bi spirtu tal-ċarter fuq id-drittijiet fundamentali, iżda barra minnek istu koll il-proċeduri fir-rigward il-Komitat Libe. Fuq l-emenda 17, il-grupp tiegħi ma jappoġġajix din l-emenda u ma nappoġġawx l-emenda 22 nanqas. Fuq l-emendi l-oħrajn li tinkludu wkoll l-emendi bil-fom nappoġġawhom. U nħoss li dan jippermettilna noħorġu b'test tajjeb. Biex nagħlaq dwar il-proċedura ikolli ngħid illi il-mod kif il-President tagħna aġixxiet Fiex kienna daqsej, għax jien rrit linja komuni mill-bidunet. Ek provajt namel, ovvjament jek ikollok emendi differenti tan eh, ma l tan nix ħafna xogħol. Grazzi. Il-President. Grazzi. Grazzi sur Kosa. Fil-komitat ħanivvatu l-lum bħala kempl, fil-Kumitat Libe il-votazzjoni ser isseħ is-16 u 17 ta' Deċembru. U qed naħsbu illi fil-plenarja se tiġi trattata matul is-sessjoni plenarja ta' Jannar 2014. Tajja kwis. Okay, Uh, tenho informação que a relatora do próximo. Għadhom kemm informawni li r-rapporter għal punt li jmiss, il-punt erba fuq l-agenda, li jitkellem dwar negozjati mal-Kunsill dwar l reorganizzazzjoni ta' stħarriġ kampjun dwar il-forza ta' xogħol fil-komunità, il-rapporter ta' dan il-rapport mhix preżenti fis-sala, ġifieri nissospendaw ix-xogħol tagħna anzi le. Jidher li waslet. Eh, iva, waslet issa, dal-moment, il-rapporter. No, she's not here. She's not here. Um, <laughs> Le, mux edaw? Għaw, edha jew le? Niskuza ruħi minn ġdijt għax jider il-rapporter għada maġiċ fis-sala u għalek zbaljajt qabel għattilkom la waslet. Mela nissospendu x-xoltana għal 3 minuti sakemm tasal ir-rapporter għal punt li misfuq l agenda Chers collègues, il est 9h33, nous avons donc 3 minutes de retard, je m'en excuse. Disa u 3 minuti. 3 minuti tard, niskuza kollegi ta' dan, ma postkom u nibdow minnu fih bis-sessjoni tal-votazzjoni. Naddu għal votazzjoni tal-rapport tal inizjattiva propria il-protezzjoni soċjali għal kulħadd inklużi l-persuni li jaħdmu għal rasom. Dan huwa rapport imfassal minn Vilja Blink Blinkeviċuta Umbat għanna dan hija opinjoni tal-Komitat ta FEM. Kulħadd għandu l-karta tal-vot miegħu? qal għalek, Sur Benin? We just have um, on, on the LD Fuq il-lista tal-votazzjoni tal-ALDE, nixtieq narrafkom li għandna xi kompromessi li mhux qed nappoġġon li huma msemmijin. Din l-informazzjoni tiegħek meta tkun qed ħares għal votazzjoni pjuttost ħafna minnhom għax bajna negozjaw sa tard bil-lejl bira, u għalhekk hemm ħafna kompromessi li għandhom l-isem tal alde fjom imma mhux suppost qegħdin hemm. Mhix problema imma aħna nafu u aħjar li narfu lilek ukoll. Tixtieq tgħidli mill-ewwel li huma dawk il-kompromessi li mhux qed tappoġġaw jew trid nistaqsi kull darba. M'hemmx għalfejn tistaqsini kull darba, de, akka, j, S, V, u AA. DHD D H J S S u A A Tajjeb. <laughs> Tajjeb. Kun zbaljajt jien fimtek tajjeb issa. Sotton testatura wieħed 35 minn ma favur kontra, astenzjonijiet. Namlu verifika elettronika, votazzjoni miftuħa. Tout le monde a pu voter, le vote vota, votazzjoni maluqa. 13 favur, 14 kontra, 3 astenzjonijiet. Ma diċ. Paragrafu 1, kompromess I. Erba gruppi politiċi li tinkludi anke l-alde, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Wara l-paragrafu 1, kompromess J, tliet gruppi favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 6, fam, favur, Rapporter favur. Del femtek. Il-rapporter bidel femtu ma dan mhux rifless fuq l-lista tal-votazzjoni tiegħi. Favur, kontra, astenzjonijiet, ma ddiċ. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 2 issa. Emenda 42. Tejk taqa. Issa paragrafu 3 kompromess K. Erba gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Wara paragrafu 3 kompromess AB, erba gruppi politiċi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 4. Kompromess L. Erba gruppi politiċi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Wara paragrafu 4. Fem wieħed, rapporter favur, rapporter kontra, Tajjeb, favur kontra stenzjonijiet ma diċ. Le, nisaqat ma jibdu fentom. Paragrafu 3 favur kontra stenzjonijiet għadda. Paragrafu 5 kompromess M. Erba gruppi favur kontra stenzjonijiet għadda. Wara paragrafu 5 kompromess N favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 12, fem, reporter favur, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Paragrafu 13, l-istess komitat, reporter favur, minu favur, kontra, astensjonijiet. Namlu verifika, iżda naħseb li maddiċ. Fem, paragrafu 13. Kulħadd vota votazzjoni mal-oħra. 15 favur, 16 kontra, maddiċ ta' bil Lebda stenzjoni. Fam 14. Rapporter favur, favur kontra stenzjonijiet għaddit. Paragrafu 17, l-istess komitat, favur kontra stenzjonijiet għaddit. Paragrafu 11, drittijiet tal-nisa, favur kontra stenzjonijiet għadda. Fam 18. Rapporter kontra, favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 6, kompromess O, erba gruppi, favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 7, kompromess P, erba gruppi, favur, kontra, stenzjonijiet, għadda. Wara paragrafu 7, fam 8, rapporter favur, favur, kontra, stenzjonijiet, għadda. Kompromess E, erba gruppi, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Paragrafu 8, kompromess R, erba gruppi, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Paragrafu 10. kompromess S, Erba gruppi favur kontra astensjonijiet għadda. Wara paragrafu 9, emenda 84 mir-rapporter b'emenda bil-fom mill-alde. Hemm oġġezzjoni għal din l-emenda bil-fom? Le, naddu l-votazzjoni favur, kontra, astenzjonijiet, għaddi din l-emenda. Paragrafu 10, 3 emendi għal tħassir, 85 sa 87 Esaja Becker u Favur, kontra, astensjonijiet, maddox. Kompromess te, erba gruppi politiċi favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Wara, paragrafu 10, kompromess u, erba gruppi favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Paragrafu 11, zawċ emendi għadħassir, erba u 94 Sogor. Favur, dawn l-emendi ta' tħassir kontra. Astenzjonijiet namlu verifika għall emendi 93 u 94 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 15 favur, 16 kontra m'għaddiġ. Wara paragraf 11 95 l-emenda taqa u dan wassalna għal l-emenda 96. Bżewġ gruppi kollega ħodor votazzjoni maqsuma mitluba minn għalde. L-ewwel parti minn klim fil-forma tal-protezzjoni eh, soċjali tal-Unjoni Ewropea favur kontra astensjonijiet verifika fuq l-ewwel parti. Verifika miftuħa emenda 96 l-ewwel parti. Votazzjoni magħluqa. 19 favur, 12 kontra. L-ewwel parti tgħaddi. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet Namlu verifika fuq 96 tieni parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 16 favur, 16 kontra, it-tieni parti għalhekk ma taddix. Paragrafu 12, 97 sa 99 għal ħassir minn essaja mannu xogor favur dawn l-emendi għal ħassir Kontra, astenzjonijiet maddox. Kompromess V mit tliet gruppi politiċi. Favur kontra astenzjoni ta' diet. Emenda 102 Benarab Maria Cornelisen favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq l-emenda 102. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 16 favur 16 kontra maddiċ. Emenda 103 essaja, ir rapporter kontra min huwa favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq il-103 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 16 favur, 11 kontra, 5 astenzjonijiet. Taddi. Paragrafu 13, emenda 104 favur kontra astenzjonijiet. Namlu verifika fuq emenda 104, paragrafu 13. Votazzjoni maluqa. 19 favur, 13 kontra. Dan ifisser li taddi. U naslu issa l-emenda 105 l-istess nies favur kontra astenzjonijiet. Namlu verifika fuq l-emenda 105. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 16 favur 16 kontra ma diċ. Wara paragrafu 13, kompromess AC minn erba gruppi favur kontra stenzjonijiet għadda. Paragrafu 14, kompromess we erba gruppi favur kontra stenzjonijiet għadda. Paragrafu 15, emenda 110 sar jessaja għal tassir Il-liberali irtiraw mill-kompromess hemmhekk imma dawk li huma favur l-emendat ħasir, favur kontra stensjonijiet maddiċ. Kompromess xe let gruppi politiċi, favur kontra stensjonijiet għaddit. Paragrafu 16, emenda 115, għal tħassir missari essaja. Favur din emenda kontra stensjonijiet maddiċ. Kompromess Y, erba gruppi politiċi favur kontra astensjonijiet għadda. Wara paragrafu 16, paragrafu 10 mill-Komitat FAM, favur kontra stenzjonijiet, għadda. Paragrafu 17, kompromess Z, erba gruppi politiċi, favur kontra stenzjonijiet, għadda. Wara paragrafu 17, emenda anzi 128 u 129 maddawx eh, jaqaw kompromess A, A, erba gruppi politiċi favur kontra estensjonijiet għadda. Wara paragrafu 18, emenda 133, Cornelisin favur kontra astensjonijiet. Naħseb li maddiċ ma namlu verifika fuq l-emenda 133. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 15 favur, 14 kontra, 3 astenzjonijiet. Għadda. Paragrafu 18, emenda 136. Min Benarab, Atu u Cornelison. Favur kontra astenzjonijiet. Għadda. Paragrafu 19. Dawn kollha jaqgħu li wasanna għal paragrafu 20 jaqgħu ukoll. Premessa A, kompromess A, erba' gruppi politiċi favur kontra astenzjonijiet. Il-kompromess għadda. Wara l-premessa A, l-emenda fil-Benin, rapporter favur, favur kontra astenzjonijiet. Mixċerta ċerta mela verifika miftuħa fuq l-emenda erba'. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. 20 favur, 12 kontra, astensjoni waħda. Mela għaddiet bil-kbir. Kompromess B, premessa B, favur kontra astensjonijiet. Għadda. Premessa C, kompromess C, erba gruppi politiċi, favur kontra astensjonijiet. Għadda. Premessa D, kompromess D, tlet gruppi favur kontra astensjonijiet. Għadda. Premessa E, kompromessa E, erba gruppi politiċi favur kontra astenzjonijiet għadda. Wara l-premessa E, fem A, favur, il-rapporter favur, favur kontra astenzjonijiet għadda. Fam B, favur kontra astenzjonijiet Adda. Fem, tidu verifika, namlu verifika fuq fam B. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. 17 favur, 17 kontra. Lebda stenzjoni maddiċ. Fam ċe. Favur. Kontra. Astenzjonijiet ma nafx mela verifika elettronika fuq fam ċe. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. 21 favur, 13 kontra, lebda stenzjoni Għaddit ovvjament. Fam de, favur, kontra, astenzjonijiet. Għadda. Fam e, favur, kontra, astenzjonijiet. Naħseb maddiċ imma ejja verifikaw fuq għadin. Fam e, votazzjoni miftuħa. Issa naraw. Votazzjoni maluqa. 17 favur, 14 kontra, 3 astensjonijiet għaddit. Premessa F, kompromess F. Erba gruppi politiċi favur kontra astensjonijiet. Għadda. Wara premessa F, emenda 25 l-onorevoli Pupakis favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 26 Pupakis favur kontra astensjonijiet għadda. Premessa ġe. Em, emenda l-tħassir, emenda 27 minn sari essaja. Favur, it-tħassir. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa naslu għal kompromess ġe minn kemm il-grupp politiku, erba gruppi politiċi favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 30 minn Sinjura Jaslovjeska, favur kontra stenzjonijiet. Maddiċ. Fam F, favur kontra stenzjonijiet. Għaddit kompromess H minn tlet gruppi politiċi favur kontra stenzjonijiet. Għadda. Dak kollox, bħala emendi, u issa naddu għal votazzjoni tal-abbozz ta' rapport kif emendat. Votazzjoni elettronika miftuħa ovvjament. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 29 favur, 4 kontra, astenzjoni waħda. Proset lis-Sinjura Blinkeviċjuta. Et nous en venons au point 6. U dan wasalna għal punt numru 6. U l-votazzjoni fuq ir-rapport ta' inizjattivi ta' propria fuq il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fir rikavat tal-kumpaniji. Dan huwa rapport ta' Sur Benjen u għanna il-Kumitat tal-Ekon involut u koll fih. L-emenda design messur Steinruck ġiet irtirata. Il-grupp ECR eh, e ma tappoġġax il-kompromessi D, R u V u fuq l-ekon 11 se jkun hemm emenda bil-fom minnaħa tal-alde. Nihdu din l-emenda bil-fom meta naslu għalija. Rapporter, niproponi anki li tiħu il-mikrofonu meta naslu din l-emenda. Mela, l-ewwel paragrafu. Emenda 40, Sari Esaja, rapporter kontra. Favur kontra astenzjonijiet mad, mad, Paragrafu 4, ekon favur e kontra astenzjoniet għadda. Qabel ma nkomplu, skont ir-regola 50 maħniex se nivotaw fuq il-paragrafu 3, 9, 10, 12 u 13 mill-Kumitat Ekon. Għaliex E, dawn jiġu konsiderati adottati automatikament. Mela, emenda 41, f'sarja għad, għaddit. Ekon sitta, favur, kontra astensjoniet. Maddiċ, namlu verifika elettronika fuq l-ekon sitta. Votazzjoni maluqa, 12 favur, 21 kontra. Mela ma ma ma dish. Il-paragrafu 3, emenda 42, essaja favur kontra astenzjonijiet. Verifika. Il-verifika miftuħa fuq l-emenda 42, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. 17 favur, 16 kontra, Allora l-emenda għaddit. Wara l-paragrafu 4, kompromess D. Minn ħammes gruppi politiċi. Eh, favur kontra astenzjonijiet għadda l-kompromess wara l-paragrafu 4 ekon 5 favur kontra astenzjonijiet verifika fuq ekon 5 kolħat vota votazzjoni maluqa Mistax favur, 17 kontra mela din l-emenda maddiċ. Wara il-paragrafu 7, 52 esaja, favur kontra xiċara. Et nivuta fuq l-emenda 53. Forsi għanna fazna nieqsa fil-lista tal- Votazzjoniet. Paġna sħiħa nisa. Mela ħammorru lura ftit. Ekon tminja, eh, dawk favur. Ah, astenzjonijiet Verifika, verifika fuq le kont minja. Mela, qed nagħmlu verifika fuq le kont minja, kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. 20 favur, 15 kontra għaddit din l-emenda. Paragrafu 5. Emenda 45 sar jessaja favur kontra astenzjoniet għaddit Emenda 46 ta' Evelyn Regner, kompatibli, żewġ partijiet, l-ewwel parti mingħajr il-kelma national favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni part, parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Wara l-paragrafu 5, ekon tnejn, żewġ partijiet, l-ewwel parti minajr il-klim issued as a type of deferred compensation. Favur, uh, tal-ewwel parti favur, kontra addit. Uh, eh, It-tieni parti ma Uh, eh, wara ħamsa ekon 15 la porter favur, favur kontra astenzjonijiet namlu verifika. Uh, verifika fuq ekon 15. Votazzjoni miftuħa, kuħati vota votazzjoni maluqa. 17 favur 15 kontra. Għaddit bitlet astenzjoniet, il-paragrafu 6, kompromess J. Minn ħames gruppi. Favur, astenzjoniet, għaddit paragrafu 7, kompromess K. ħames gruppi għaddi għadda, wara paragrafu 7, Emenda 53 sar jessaja favur kontra astenzjoniet maddiċ. Paragrafu 8. Zewċ emendi e, għal biex jitħassar. Wieħed u għal 54 ta' jessaja u 55 ta' Steinruck. Favur kontra astenzjoniet maddewx. Paragrafu 8, parti introduttiva, kompromesselle, erba gruppi politiċi favur kontra astenzjonijiet għadda l-kompromess. Wara paragrafu 8, kompromess M minn ħames gruppi favur kontra astenzjonijiet għadda wara l-paragrafu 8 ekon 11. Il-rapporter jishtiq jagħmel eh, emenda bil-fond barra mill-li jitlobu ukoll vot maqsuma. L-ewwel parti u xek rapportar li tixtieq inti temenda. Iva, it-tieni parti memx għalfejn nivutaw fuqha. L-ewwel parti l-emenda bil-fom tajt believes that a 29th that an impact assessment on the 29th regime. Inżidu il-klim impact assessment on Umbat assess possibilities of how uh, and to avoid hampering the internationalization of enterprises. Dana eh, l-emenda tal-ikon jiġi skont il-kompromessi jiġi jaqbel mal-kompromessi li għamilna qabel, għax dejjem aħna tkellimna fuq dan il din l-evalwazzjoni ta' l-impatt. Għaw xie oġezzjonijiet għal din l-emenda bil-fom? Le, mela l-ewwel parti Ekon 11 eh, l-ewwel parti kif ġiet emendata favur kontra astenzjonijiet għaddit. Għaw eh, xie astenzjonijiet u kol, anki se jekk ma kostruttivi. Wara 8, jekun 14, favur kontra astenzjonijiet. Verifika, ekon 14. Votazzjoni niftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluħa. 18 favur, 16 kontra. Memx astenzjonijiet, mela din l-emenda għaddit. Paragrafu disa' żewġ emendi għal tħasir. 62 minn Essaja u 63 minn Regner. Il-rapporteru kontra. Favur, kontra, astenzjonijiet, dewx. Paragrafu 10. Zewċ emendi għal tħassir. Istess nies rapporterwa kontra u għanna il-kompromess N anki għal erba gruppi. Favur kontra astenzjonijiet dewx. Il-kompromess N mela mill-erba gruppi politiċi. Favur kontra astenzjonijiet namlu verifika jider li li għadda l-kompromess. Kompromess enne namlu verifika. Votazzjoni maluqa. 22 favur, 13 kontra u memx astenzjoniet mela fil-fat dan il-kompromess għadda. Iva, bla dubju, għadda. U Wara l-paragrafu 10, ekon seba favur, kontra astenzjoniet maddiċ. Mad Paragrafu 11, parti introduttiva. Kompromess O minn ħames gruppi favur kontra astenzjoniet għadda. Paragrafu 11.A, punt A, kompromess B ħames gruppi favur kontra astenzjoniet għadda. Paragrafu 11.B, punt B, kompromess Q minn ħames gruppi favur kontra astenzjoniet għadda. Punt C. emenda 75, assaja, rapporteru kontra favur kontra ma diex. Punt D, 76, sari assaja, favur rapporteru kontra ma diex din l-emenda. 77, eh, Regner, favur kontra stenzjoniet Addit. Paragrafu 11. Punt E, kompromess R li sijar irtiraw la postaħom. Erba gruppi. Favur kontra stenzjoniet għadda. Punt F. Kompromess S. Ħames gruppi favur kontra stenzjoniet għadda. Punt G. Kompromess T. ħames gruppi politiċi favur kontra stenzjoniet għadda. Wara l-punt G. Emenda 86 Regner rapportero kontra favur kontra għadda. forse għajjajtu, eh, namlu verifika fuq 86, votazzjoni miftuħa. Vot kolħat vota votazzjoni marruqa, 17 favur, 16 kontra, mela din l-emenda, zewċ astenzjonijiet, mela din l-emenda għaddit. 87 kasle, favur kontra astenzjonijiet għaddit 88 Regner favur kontra astenzjonijiet namlu verifika. Erika 88, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni ma' luqa. 20 favur, 14 kontra, astenzjoni waħda l-emenda għaddit. 89 Evelyn Legner favur kontra astenzjonijiet għaddit. fuq il-kotazzjoni waħda, kompromess A, le. Skużawni, tajt il-President eh, intilfet. Din il-lista hija daqsxejn waħda konfuża, paragrafu 12. Design irtirata kompromess U minn ħames gruppi favur kontra astenzjonijiet għadda. Wara l-paragrafu 12, ekon wieħed favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 16. Ekon 16 għadda. Ekon 17 favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 13. Kompromess V minn erba gruppi u um memx ICR eh, favur kontra astenzjonijiet għadda. Wara eċitazzjoni 12 Emenda 2, l-istess il-rapportero favur, għadda wara citation 14, emenda 3, Evelyn Regner favur kontra astensjoniet għadda, u il-premessa għa parti introduttiva, emenda 4, Evelyn Regner favur kontra astensjoniet maddiċ. Il-premessa A. Kompromess A. Tlet gruppi favur kontra astenzjoniet għaddit. Inċis 2, kompromess B, ħames gruppi eh, għadda. Issa wara il-premessa A, għanna l-emenda 11 ta' Regner. Onek għanna il-grupp liberali illi resqu emenda bil-fom. Kif jista jkun illi għanna zewċ emendi numru 11. L-oħra kienet ekon 11. So, il-rapporter e, e, u e, kontent bil-emendi orali. E, vera tħawat. Memx għalfejn għadilkom fuq dan għax edha miktuba fit-test din l-emenda. Tajjeb, mela kulħadd qed jara din l-emenda bil-fom, ma ħammawx oġġezzjonijiet. Mela nivutaw fuq. Ah. Ko, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-premessa B, emenda 12, essaja, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Wara il-premessa B, 13 ta' benjen għaddit premessa ċe, kompromess ċe, minn ħames gruppi e, e daw inkludu li sija favur kontra astenzjoniet, għadda. il-premessa D, kompromess E, ħames gruppi favur kontra astenzjoniet, għadda. U issa għanna wara il-premessa D, emenda 22 minn fil-benjen favur kontra astenzjoniet, għaddit 23 favur kontra astenzjoniet għaddit, premessa e kompromess F, ħames gruppi politiċi favur kontra astenzjoniet għadda. Eh, premessa F, kompromess G, ħames gruppi politiċi favur kontra astenzjoniet għadda. Eh, premessa G, kompromess H, ħames gruppi politiċi favur kontra astenzjoniet għadda. Wara premessa H, 32 Antea McIntyre favur kontra astenzjoniet għadda. Eh, il-premessa i kompromess i ħames grupp politiċi favur kontra astenzjoniet għadda. U issa wasalna wara il-premessa A kita 50 favur kontra astenzjoniet għaddit. Il-premessa J emenda 36 Evelyn Regner favur kontra astenzjoniet għaddit. Premessa K, 37, sar jessaj favur kontra astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 38, Antea McIntyre, favur kontra astenzjonijiet. Ider li li għaddit din l-emenda, pero namlu verifika fuq l-emenda 38, eh, l-votazzjoni miftuħa, kuħati vota l-votazzjoni maluqa, 17 favur, 15 kontra, Tleta astenzjoniet għaddit. Wara l-premessa kappa emenda 39 ġin Lambert b'emenda bil-fom mill-grupp liberali mawx oġġezzjonijiet għall-emenda bil-fom ja emenda tek teknika eh, l-votazzjoniet għaddiet. Bekk għalaqna l-emendi. Issa naddu għal abbozz ta' rapport kif ġi eh, emendat eh, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota il-votazzjoni magħluqa 32 favur, 3 kontra, memx astenzjoniet, Nifirħu li sur Benjan li huwa kontent b'din l-approvazzjoni. Issa naddu għal punt seba' situazzjoni ta' drittijiet fondamentali fil-Unjoni Ewropea. Dinja opinjoni edin natu li l-Komitat Libe u rapportar għal-Komitat tana u Adam Kosa. l-emenda wieħed ġin Lambert favur kontra astenzjonijiet għaddit. Eh, erba, favur kontra astenzjonijiet għaddit, ħamsa, eh, eh, stess autur favur għaddit, stess autur sitta kontra astenzjonijiet seba, stess persuna kontra astenzjonijiet għaddit, tminja, stess autur favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu wieħed kompromess A, erba gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 2, kompromess B, favur kontra astenzjoniet għaddit. Paragrafu 2, men emenda 11, minna fotter, favur kontra astenzjoniet namlu verifika. Emenda 11 minna ħata porter. Kulħat vota votazzjoni maluqa, 14 favur, 13 kontra, 8 astenzjoniet, għaddit. 12 mill-istess awtur favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 3, emenda 13, Jean Lambert, b'emenda bil-fom. Mem lebda oġezzjoni għall-emenda orali, tajjeb, mela naddu għal-votazzjoni kif ġie emendata. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 4, emenda 14, Sipel illi prezenta emenda orali memx oppozizjoni mela naddu għal-votazzjoni favur kontra astenzjonijiet għaddit. Umbat l-emenda 15 fuq il-paragrafu 4 Jean Lambert għal darbohra emenda orali nlebda pozizjoni f'dan il-kas l-emenda 15 nevotaw kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 16 si per favur kontra astenzjonijiet Se jkollna namlu verifika hawnhekk l-emenda 16, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 20 favur, 14 kontra mm, adottata. 17 stess stess stess autur favur kontra astenzjonijiet. Namlu verifika. Fu l-emenda 17. Kuħati vota votazzjoni marruqa. 17 favur, 16 um, ehm, kontra mela l-emenda dit Paragrafu 4b, emenda mintax Jean Lambert, b'emenda orali bin ta' rapporter. E, l-istess bħal l-emendat letax, minu a favur, 18 kif ġiet emendata, uh, kontra astensjoni ta' dit, Satax minn Jean Lambert, anki hawnhekk minn emenda orali. Favur kontra astenzjoniet għaddit. E, paragrafu 4 ċe emenda 20 sipu em talba għal vot maqsum li talbu il-grupp liberali. L-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Tini parti favur kon kontra astenzjoniet għaddit ukoll mela il-paragraf 4 di emenda 21 ġin Lambert kon għaddit. L-emenda 22 sipul b'emenda orali favur kontra astenzjonijiet namlu verifika 22. Kulħadd ivvota nara l-votazzjoni 18 favor 17 kontra l din raġuni għad nistgħu ngħidu li għaddiet. Issa nistgħu nifutaw fuq 23 eh, sa 31 flimkien. Nistgħu taqblu? Mela nifutaw minn 23 sa 31. It-tlieta li huma minn Birgit kollha mela għaddew. Issa nifutaw fuq l-opinjoni kollha kemmi Niftaħ votazzjoni. Kulħadd vota nagħlaq il-votazzjoni. 33 favur, persuna waħda kontra, mem l-ebda stenzjoni mill-approset l-rapporter. mill-approset l-rapporter. Ma derx illi fil-fat kien ħajkun hemm ftehim minnani, żgur li r-rapport għamel ħafna sabiex il-ħaq kompromessi, mela issa ngħaddu għall-aħħar votazzjoni ta' dalodu. Għandna opinjoni minnaħa ta' Patrick Le Hierik minnaħa tal-Kumitat Industrijali dwar pjantazzjoni għall-industrija tal-azzar sostenibli u kompetittiva fl-Ewropa. Paragrafu wieħed kompromess B. Mressa minn ħames gruppi favur kontra stazzjonijiet dew. 26 ta' Sur Dardan favur kontra stazzjonijiet dit. 27 favur kontra stazzjonijiet għaddiet. 28 Serje Sea favur kontra stazzjonijiet għaddiet. 29 ta' Sur Dardan għanna talba sabiex ikonna vot maqsum minna ta' grupp tal-liberali, għanna l-ewwel parti ma' favur kontra estensjoni ta' diet, it-tieni parti favur kontra estensjonijiet. Aħjar ċakja għadin. It-tieni parti kieġobkom votaw votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota ma sena l-votazzjoni, 21 favur, 14 kontra mem l-ebda stenzjoni għaddiet. Mena, issa naddu għal paragrafu wieħed, paragrafu 30, tas sordar da' minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 2 kompromess ċe, mresa minn erba' gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddew. Mela wara l-paragrafu 2 għanna l menda 36 favur kontra sanzjonijiet għaddit. Seba 38 anzi favur kontra astenzjonijiet aħjar Ċekja din. Rapporter huwa favur kieġob Kulħat Kulħadd ivvota nara votazzjoni mela 16 favur 17 kontra żewġ astenzjonijiet ma' diċ. Wara tieni paragrafu għandna l-emenda numru 30 tas-Sur Darden. Anzi, għandi talba u għal-emenda orali. Mem lebda ċezzjoni, mela l-emenda 39 kif emendata ħan votaw fuq għassa favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 3 kompromess D li tressaq minn erba' gruppi favur kontra stanzjonijiet għaddew. 45 dardan favur kontra astenzjonijiet Jekk hemm xi ħadd li jixtieq jieħu passi jekk jogħġobkom għamlu dan bla problemi ta' xejn. Intom tiddeċidu jekk intom kontra d-deċiżjoni tiegħi. Iżda stennew daqsxejn nħon li ċertu deċiżjonijiet l-ewwel. 45. Nara il-votazzjoni. 27 favur, 8 kontra, mem l-abdastenzjoni. Għaddit 47 ta' Sunja Regner favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 46 Jutta Steinruk favur. Kontra. Astenzjonijiet maħjan ċekja di. Votazzjoni miftuħa kħiġabkom. 46. Kulħat vota nadal votazzjoni. 18 favur. 17 kontra lebda ebda astenzjoni għaddit. 48 Thomas Handel favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 49 ma mhix permessa mela l-emenda 50 naħa ta' Sinja Cornelisin favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 51 nata Frederick Dahden għanna talba sabiex ikonna vot maqsum żewġ partijiet minna ħata l-alder u l-parti favur kontra sanzjoni ta' t-tiet, t parti favur kontra astenzjonijiet. Ajar, nċekkja t-tini parti kħiġobkom votaw. Fuq it-tini parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota nara il-votazzjoni 18 favur, 17 kontra, l-ebda stanzjoni għaddit. 52 mhix permessa, 53 ta' Thomas Hendel minn favur, kontra, astenzjonijiet aħjar nivutaw dwar 53 votazzjoni minn kif ġob konvutaw. Kulħadd vota votazzjoni għadha miftuħa. Nar votazzjoni 21 favur, 14 kontra, mem libda astenzjoni mela d-diet. 54 sari essaja għanna talba għal mendora għal minna ħat tal-Partit Socialisti Demokratiċi Manna lebda oġġezzjoni. Anzi, għanna oġġezzjoni, skużawni. Għanna iktar minn tlieta minnkom minn Japponi għal din l-emenda orali. Hemm bżonn mill-inqas tliet persuni li huma kontra din l-emenda orali. Iva, hemm ħafna mill-lider, hawn iktar minn tlieta mela din l-emenda orali ma nistgħux nilqawha xit jiġri Jekk l-emenda orali miex ħatkum il qwa dan ifisser illi l-emenda l-ora miex permessa. Jindik l-informazzjoni li għandi. Tajab, mela hija nkomplu. Forsi nistabilixxu kumitat ħalli naraw jekk li ma emendi huma eligibbli. Mela, emenda ħanaqralkom dil parti fejn aħna rridu naraw jekk din taqbilx mal setat li aħna għandna bħala kumitat. Aħna din ngħidu li qed nikkustra l setat tal-Kummissjoni fuq żidiet tal-prezzijiet l-elettriku huma proposti biħsieb Tajjeb, iżda minħabba l-istati membri bħalissa għandhom problemi finanzjarji, il-kumpens għandu jiġi minnaħa ta' l-Unjoni Ewropea u għanna nieħdu dawn il-flus minn fond Ewropew li ħajkun offrut mill-Kommissjoni jekk is-sistema ta' l-ITS għanna nkomplu għaddejjin bija. Jena kolli ngħid li naqbel mal-grupp ta' soċjalisti ġifieri jew ħanna ċettaw din l-emenda ora li nkella l-emenda 54 ma tkunx permessa. X'ixtieq jagħmel il-grupp tal-IPP? Mondtam elnök asszony, ezt az utolsó mondatrészt innen, hogy consider the commission. Signora President, din il-parti fejn aħna din nejdu li aħna din nikkonsidraw il-proposti tal-Kommissjoni. Din hija il-parti il fil-fatt torbot ma' din l-emendorali. emendarali Sewwet ma l-emendarali torbot mod speċifiku ma' din il-parti. l-emenda orali edha tissuġġerixxi li aħna neħu din il-parti, aħna nistgħux nappoġġawha, jiġifieri aħna nissuġġerixxu nivvutaw fuq din l-emenda mingħajr l-emenda orali. Tajjeb, mela l-ewwel parti ta' 54 ta' sari essaja. Din b'tanċija kwistjoni li għandu x'taqsam fil-verità ma' l-emenda orali. Tieni parti tal-emenda 54 eh, jiena nasib illi sempliċement ma nistgħux naċċettaw minħabba li mhix permessa. Mela, għanivutaw fuq l-ewel parti tal-emenda ta' sarja s-saja illi ta' salsa implement opportunities are being exported minnu favur kontra sanzjoni ta' d-dit. Tini parti ma nistawx nifutaw dwar. L-istess ħagġa nistaw nejdu għall-emendi 55 u 56 u batanna il-kompromess er li tressam ħames gruppi favur kontra sanzjonijiet għaddew. 64 favur kontra stazzjonijiet għaddiet. 65 Fredrik Tardan ukoll. Għanna mendorali minnaħa tal-Grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi hemm xi ħadd li huwa kontra din mendorali. L-IPP huma kontra din l-mendorali.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 Paragrafu 5 kompromess F li ressaq minn erba gruppi dawk favur kontra sanzjonijiet għaddew. Wara paragrafu 5 għanna l-emenda 73 għanna emenda orali minħa tal-Soċjalisti Demokratiċi li fil-fatt fetwa jekk nistgħu nivutaw fuq jew le, jekk m'hemmx oġġezzjoni mela nistgħu nevetaw fuq 73 kif emendata favur kontra sanzjonijiet ma ntlaqax 74 ta' Thomas Handel favur kontra astenzjonijiet maddiċ 75 għanna mendora li għadar boħra illi torbot mal eh, fatti jek aħna nistawx nifuta fuq jew li memlu b'deċizzjoni mill mela nifuta fuq għansa 70 kif emendata favur kontra sanzjoni ta' ditt, 76 għanna u kol emendorali f'dan il-kas minħat il-partit tal-ħodor minn l-ebda oġġezzjoni mela nivutaw fuq l-emenda kif emendata favur kontra assenzjonijiet aħjar nerġaw nivutaw per minn votazzjoni minna li kieġobkom fuq 76. Votazzjoni miftuħa minnu favur. Għanzi aħjar nistaqsijek kullħat ivvota. 18 favur, 17 kontra, mem l-ebda astenzjoni, mela d-diet. Emenda 77. Emenda orali li wkoll torbot mal il-fatik eh, aħna nistgħu nivutaw fuq jew li minn bla oġġezzjoni mela nistgħu nifutaw fuq l-emenda kif um, bitlet favur kontra astenzjonijiet ma d-dieċ. Aħjar nerġgħu nifutaw votazzjoni nominali għalhekk iġobkom nifutaw fuq eh, l-emenda 77 kieġobkom. Kulħadd vota mela votazzjoni. 16 favur, 16 kontra żewġ estensjoni tal-dura maddiċ. Issa, naddu għal citation wieħed A, numru wieħed minnaħat Sir Dardan, favur kontra estensjoni tad-diet, Mela qabel li premessa numru għanna l-emenda numru 2 missarja sejjem ma diġ valida l-kompromess A li ċessa minn riba gruppi favur il-kontra sanzjoni ta' diet. Wara l-premessa A għanna l-emenda 7 naħat s dardan favur sanzjoni ta' diet. Għanna l-emenda 8 minnaħat il-rapporter maqsuma żewġ partijiet minnaħat il-grupp tal-liberali l parti favur sanzjoni ta' diet, tin parti favur kontra kontrastanzjonijiet Aħjar nerġgħu nivvotaw fuq tieni parti ta' din l-emenda numru 8 kif ġobkom votaw. Kulħadd ivota nagħlaq votazzjoni. Tfintax favur 15 kontra mem libda stanzjoni mela għaddiet. Wara l-premessa għana l-emenda numru 10 ta' Thomas Handel favur kontra astenzjonijiet. Miex ċara mela ħjar nivvotaw premessa ta' votazzjoni nominali kif ġobkom votaw. Kulħadd ivota Nal votazzjoni 29 favur mem lebda vot kontra Erba stanzjoniet mela dinija ċara, sam għanna numru 11, favur kontra stanzjoniet għaddit, numru 12, favur kontra stanzjoniet għaddit, numru 13, ħadu reporter, favur kontra stanzjoniet għaddit, mistarċa ta' missandil, favur kontra stanzjoniet Għaddiet, spataċ ta' Frederick Darden favur kontra stenzjonijiet. Minu favur, kħiġabkom? Kontra sanzjonijiet, għaddiet. 18 Frederick Darden minu favur. Kontra stenzjonijiet. Għaddiet. Tataċ, Frederick Darden minu favur. Kontra stenzjonijiet. Mela ħnerġu nvutaw fuq eh, numru 19, kieġab kon votaw. Kulħadd ivvota nagħmel votazzjoni. 20 favur, 12 kontra membru b'da stanzjoni għaddiet ġifir il-vot fuq l-opinjoni jmess, jmiss, kieġobkom votaw, votazzjoni nominali, kulħadd vota mela nara votazzjoni. 29 favur, 2 kontra mill mela distanzjoni mela e kif kellna fil-kas tar rapporter ta' qabel nistgħu ngħidu prosut anka lil dan ir-rapporter. Change. It does, no change. No change. Okay. We can make it in the minutes, but there's no change okay. in the result. bien, chers collègues. Alors, nous avons pris une de... Eżis kollegi, irna xinna nlestu x-xol ta' għanna nofsi għabel iż mux ta' soltu dan, nispera li dan maj ħarbaċ l-andament ta' pija tal-agenda. Iżda għanna deġa problema x'naffaċċaw, sinjura Oymen Rajten suppost edha għawn eh, biex titkellem fuq il-punt disa, imma mux edawn, imma issa naddu għal punt 10, nittama li da ma joħloġ problemi għax shadow rapporters. Għaliex il-rapporter Elmar Costella e dawn u għalek niddila l-mikrofonu biex ittina aġġornament u tajdinna daqxej dwar il-konklużjonijiet tax xogħol tagħna fit-trialogu mal-Kunsill fuq il-Fond għall lajnuna Ewropea għall-iktar nisim ċaħda. Rapporter direk il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President. Kuntenta li nista' narraf fil kumitat li u ntem b'suċċess mill-bidunet nixtieq nirringrazzja l-shadow rapporters, il-personal tal-grupp, il-kummissjoni, il-kunsill u l-personal ukoll u s-segretarjat tal-Parlament Ewropew. Xogħol għatih biex ikunu jistaw jizguraw li ntemmu it-trialogu il-ħamis li għadda. Kien hemm ammont kbir ta' xogħol involut f'dan il-xogħol u kien hemm ħafna biċċiet tekniċi li kellhom jiġu solvuti. Issa sodisfatta li ngħid li l-kwistjonijiet kollha ġew solvuti b'suċċess. Fil-laqqa ta' qabel jiena tajt stampa ġenerali pjuttost komprensiva fuq il-kwistjonijiet ewlenin għall-Parlament u mill-ġdid tajjeb li ngħidu li bosta mill-kwistjonijiet tal-Parlament ġew indirizzati b'sodisfazzjon. Il-budget se jkun ta' 3.5 biljun. Il-prinċipju ta' sħubija li kien punt ewlieni għal-Parlament ġifir il-partit kolla interessata ħajkunu interessati għad disin il-monitoraċ l-implementazzjoni u tfassil tal-program dan ħajkun imdaħħal fil-regolament. U żgurajna wkoll li dan il-prinċipju ta' sħubija partnership principle ikun qiegħed matul il-regolament kollu. Is-sinerġija wkoll ma' politiki brabta mal-ġlida kontra l-ħala ta' likel, il-promozzjoni ta' saħħa pubblika, dawn il-kwistjonijiet kollha ġew indirizzati b'suċċess. Ħaġa importanti ħajkun hemm proċeduri semplifikati brabta ma' l-amministrazzjoni tal- Eh, l-ikel u aħna zgurajna l-NGOs ma jkollhomx wisq pis eċċessiv b'dmirijiet amministrativi. Għamilna l-almutana biex nħarsu u nisemplifikaw il-proċeduri. Nishtiqna dilkom li fil- Kif għettilkom fil laqqa tal-komitat li għadda, misser kunem hemm programm operazzjonali wieħed imma tnejn għal soluzzjoni tal-iktar nies imċaħda imbagħad ikun hemm assistenza blikel u assistenza materjali b'dan il-programm. Li kien importanti kien il-qofol ta' prinċipju li kellu dan il-komitat għal finanzjament. Finanzjament żgħir fil kontest sħiħ tal-budget iżda xorta waħda somma importanti ta' flus 3.5 biljun euro. Dan il-finanzjament ħajkun immerat u ħajkun imsaħħaħ għall-iktar nies imċaħda fis-soċjetà. Dan kien punt ewlieni fil-regolament u kien importanti għal-Parlament Ewropew. Bħala mem membri jafu hemm 40 miljun ruħ l-Unjoni Ewropea jibatu mill-faqar u għalhekk ma nistgħux ngħidu li ma loqma ħobs xiklu kuljum laqqas biss għandhom xiklu dan fl-Unjoni Ewropea u għalhekk hemm bżonn nindirizzaw din is-sitwazzjoni. Il-sitwazzjoni hija verament tal-waħx bħalissa u għalhekk hemm bżonn azzjoni urġenti. Dan il-fond huwa importanti ħafna biex jagħti daqqatit il dawk in-nies li qed jgħixu fil-marġni tas-soċjetà. Huwa fond żgħir li aħna nirrikonoxxu iżda ngħidu li dan il-fond bl-ebda mod mhux qed jieħu post il-politiki nazzjonali għall-implementazzjoni ta' strateġiji kontra l-faqar u nemnu koll li dan il-fond ser ikun għodda għal kontribut fil ġdida kontra l-faqar kollox ma kollox. Mil-ġdijt nishtiq najt grazzi bil-kbir lil daw kolla li ħadmu għatih fuq dan il-dokument biex jizguraw li nkunu nistaw intemmu it-trialogu propju il-ħamis illi għadda. Jina nifem illi dokument ser jasal qoddim il-Kumitat nhar 17 ta' Deċembru għal votazzjoni u fl-aħħar nixtieq ngħid illi l-miżuri ta' tranzizzjoni ser ikunu fis-seħħ mill-bidu ta' Jannar. Dan ifisser li mhux ser ikun hemm eh, waqfin fil-fondi għal dawn l organizzazzjonijiet. Peress li l-miliet fuq l-adba tal bibtana dal-waqt magħna din xogħol diffiċli biex jirħu ma' din il-mira l dan il-programm partikolari u għalhekk kien importanti li aħna konkludejna tassew dan id-dokument u li zgurajna li konna font fisseħ biex jgħin dawk in-nies partikolarment fuq din il-kwistjoni u f'dan il-perjodu diffiċli tax-xitwa. Grazzi lil kulħadd, President, u grazzi lilek għall-għajnuna u l-presidenza tiegħek matul il-laqat tra trialogu. Merci aussi de la façon dont vous avez maîtrisé ce dossier. Grazzi ħafna, rapporter. Grazzi tal-li segwejt dan il-dokument mill-bidunet sal-axħar fil-waqt illi il-qajt il-tħassib tal-komitati oħrajn, liktar il-komitat tal-budget. Meta wasalna l-dawn il-negozjati fl-axħar mill-axħar il-Parlament Ewropew naħseb li jista' jħossu sodisfatt għal dak li ksibna. Dak li rajna fil-plenarja meta dottajna l-mandat kien maġġoranza li kienet favur li nżommu dan il-programm bi spirtu li ġi żviluppat fih għaliex krem ħafna affarijiet importanti fih li naslu għall-għajnuna tal-ikel u mbagħad possibilment u koll għall-assistenza. Fir-realtà fimna eżattament mill-Kunsill u l-Kummissjoni li n-numru tal-Istati membri li ser komplu jaħdmu fuq il-programm operazzjonali it-tieni wieħed inkluż ukoll eh, xogħol fuq l-inklużjoni soċjali huma moderati u l-firda bejn kwistjonijiet volontarji u volontarji ġifiri 2.5 biljun euro plus il-biljun euro ser jintużaw kompletament għal eh, koperturi meħtieġa u dan jinkludu wkoll il-partijiet volontari għal dan il-fond u għall-għajnuna tal-ikel. Ħames stati membri biss ħaj komplu jafsu fuq it-tieni parti u fl-okkażjonijiet kollha ser ikun hemm l-ammont minimu obbligatorju. Xorta waħda. Iżda aħna għad numru ta' kwistjonijiet wara dan trialogu l-aktar reċenti u rajna dan jiġri wkoll fil-Kummissjoni fej ħarġet bistqarrija fuq l-adozzjoni ta' dan fil-plenarja. Ovvjament aħna nifmu illi il-Kummissjoni ser titkellem fil-plenarja ma nittamaw li kunu jistaw jajdunna xser ikunem fl-istqarrija minn qabel. Imma nishtiq nressaq żewġ punti. L-ewwel net il-frekwenza tal-rapporti ta' valutazzjoni. Nata ħarsa hawnhekk lejn il-ħsieb wara il-frekwenza ta' dawn ir-rapporti li jridu jiġu mfassla mill-istati membri. Irridu nżommu f'moħħna li hemm regoli oħra tal-MFF u proċeduri importanti. Hemm bżonn ta' soluzzjoni teknika qabel il-votazzjoni. It-tieni, xorta waħda jrid ikun hemm stqarrija fil-plenarja fuq dan il-punt. Li tindirizza il- fejn tista' tirrikorri għall-ikel, jekk imsejħa ħwienet soċjali Dawn huma problema serja għaliex fi programmi ta' qabel kien hemm il-possibilità li dawn is-supermarkets bi prezzijiet imraħsa ikunu jistgħu jaħdmu u skont din il-leġislazzjoni ser ikun hemm regolament orizzontali għall-Unjoni Ewropea li jitkellem dwar l-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u dawn jiprojbixxu a priori kwalinkwa interferenza bejn programm bħal per eżempju il-font u bħal font tal-Ajnuna Ewropea persuni l-aktar fil-bżonn, il-FEAD, FEAD, u anke il-rigward il-distribuzzjoni ta' dan l-appoġġ finanzjarju. Iġifiri fidejn l-istati membri li jizguraw li jkun hemm miżuri ġodda fis-seħħ meta nżommu f'moħħna speċjalment f'dak li ġara fl-evoluzzjoni tal leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal pajis li niġi minnu li naf sow dwaru, nista' nitkellem sow dwaru, ġifri Franza, jina ħares b'sebajnejn dwar kif dawn il-forum ta' appos soċjali biex ikun hemm ikel imraħħas għal dawn in-nies l-aktar imċadda naraw kif jistaw jaħdmu bl-aqwa mod possibbli. Dan huwa punt li ma semmix espliċitament fil ġizlazzjoni u għalhekk nistennew stqarrija min-naħa tal-Kummissjoni fuq dan il-punt li semmejt. Dak kollu li staq tinsemmi hawnhekk. Sinjura Moran Xartier talbe tal-mikrofonu u mbagħad is-sur Serkas. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi li Sinjura Costello għax-xogħol tagħha. verament napprezzaw il-kizbit tagħha f'dan l-ambitu. Iżda President għandna xi mistoqsijiet li nixtiequ nagħmlu. Il-Kummissjoni ħa toħroġ bistqarrija meta aħna niddiskutu dan fil-plenarja. U ser tkun titkellem propju dwar din il-possibilità li reġat infetħet biex ikunu jistaw jappoġġaw mod finanzjarju lil dawn in-nies biex bekk il-ħwienet tal-ikel imraħħas għal dawn in-nies ikun jistgħu jiftħu biex dak li jkun li għandhom bżonn dan nikel ikun jistgħu jifilħu iħallsu għalih ikun jistgħu ikollhom xieklu. Nittamaw li il-Kummissjoni tħalli il-bibin beraħ biex ikun hemm possibilità bħal din li tista' titwettaq. Klim lil minn mikrofonu mill-President. Le kont qed nisimak sew, ismani jekk jogħġbok President. Xandi xi ngħid. It-tieni kwistjoni nixtieq nqajjem hawnhekk hija din. Fil-fatt mhux perikolus li tħalli fidejn l-istati membri li jaġixxu huma huma minn tal-eżek nifhem jien li jħallu din il-possibilità jew inkella tista' tagħmel kontra ma tħallix din il-possibilità biex dawn il-ħwienet tal-merċa jkunu jisom kofinanzjati. Naddi il-mikrofonu li sinjura l-Onorevoli Serkas un bat il-mikrofonu. Iva, grazzi Sinjura President fil-qosor. Nishtiq n-waslilkom l-opinjoni tal-grupp tiegħi. Kenna diskussjoni l-bira fil-grupp ta' ħedma u l-membri soċjalisti jixtiequ mod univoku jirringrazzjaw li sinjura Costello daw kollha li kienu parti bit taħdidiet U anke lilek, Sinjura President Naħseb li dan huwa mument rari fejn il-Parlament Ewropow jista' jippoppa sidru jħossu kburi għaliex qed nitkellmu fi żemm miljuni ta' ċittadini Ewropej li verament ma kienx hemm responsabilità fil-konfront tagħhom min-naħa tal-livell Ewropew. Issa qed naġixxu u tajna dawn in-nies, dawn il-miljuni ta' nies il-possibilità li jkollhom loqma ħobs xieklu għandhom il-possibilità jiklu qed inħarsu drittijiet fundamentali u nixtieq nisħaq dan il-punt li huwa importanti għalina. X'inhu importanti li nimmi id-dettalji? Aħna napprezzaw il-flessibilità rispett tas sitwazzjonijiet nazzjonali. Iżda nixtieq nisqu punt importanti għalina, Sinjura President. Il-koll fimna illi din mhix problema ta' ċertu pajjiżi jew ċertu segmenti ta' ċertu soċjetajiet, din hija problema għal kulħadd fl-Ewropa. Jekk tindirissa dawn il-problemi skont il-fattizzi nazzjonali u skont il-segmenti speċifiċi ta' kull pajis ma jkollokx tweġiba. Is-soluzzjoni Ewropea hija tweġiba ġusta għaliex hija problema li qed jaffaċċa kulħadd. Kulħadd qed jaffaċċa dil problema dejjem hemm il-faqar kullimkien fl-Ewropa u għalhekk din mhix kwistjoni tal-kriżi finanzjarja jew il-kriżi li qed jesperjenzaw in-negozji, mhux biss dan ix-xogħol qed nagħmlu qed nindirizzaw kriżi li qed jaffaċċaw in-nies l-aktar foqra l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Ġifri proset lilkom proset il kull min irnexxielu jasal għal dal-kunsens. Il-kumitat tagħna kien dak li verament kienet jiġilet l-aktar għal ġustizzja soċjali. Ġifri naħseb li nistgħu nkunu gburin. Grazzi. L-Onorevoli Ori. Grazzi. President. Jiena nifem il dan il-programm u l-problema tal-ħwienet tal-merċa sussidjati. Intqajt ma' nies, konsultajt mal-partit interessati f'dan il-qasam ukoll, imma naħseb li l-problema qegħdin x'imkien ieħor. Mhix kwistjoni jekk kunx taf jekk ix-xogħol tagħhom li huwa importanti u xut li jew le, Jiena ċert li x-xogħol tagħhom huwa utli, imma l-problema hija din. Aħna nħossu li qed naraw din il-leġiżlazzjoni qudiemna u mbagħad il-leġiżlazzjoni li għandna qudiemna qed tiskludi dan ix-xogħol, dan il-qasam. Jiġifieri dawn huma kwistjonijiet li aħna flejna tajnijom ħarsa u rajna dawn l-affarijiet ifeġġu kull tip ta' organizzazzjonijiet Nistgħu nitkellmu dwar pereżempju l-inkompatibilità ta' ċertu leżislazzjoni għal ċertu oqsma biex dan tagħmel tajjeb għalih irid ikollok struttura apposta biex dawk l-organizzazzjonijiet li huma diretti attivi f'dan l-oqsma ikunu jistgħu jsibulhom soluzzjoni. Naħseb li soluzzjonijiet privati jistgħu jinstabu u ikunu li l mill-liġi, iġifiri ma naħsibx li għandna immorru kontra regoli li aħna stess tabelejna, naħseb li għandu jkun hemm soċjali, ma naħsibx li rridu nkunu kontra din il-forma ta' soluzzjoni, anzi, li l-in minnek, hija soluzzjoni attiva nisaw nagħmlu. Grazzi l-onorevoli li għarik. Iva, jien ukoll nixtieq nirringrazzja minn qalbi lill-Sinjura Costello għal xogħol li għamlet u l-mod kif għamlet dan ix-xogħol billi involvitu l-kulħadd u grazzi li l ukoll President għax-xogħol tiegħek. Naħseb li imxejna ġminna f'dan il-qasam kienet battalja li kienet ila hemm għal tliet snin sħaħ kważi u fil-kriterji kollha li aħna stabilejna mill-bidu net li ridna naħseb li nistgħu nkunu sodisfatti anke fuq livell ta' finanzjament, il-fatt li musser ikun hemm Eh, pis kbir fuq dawn il-programmi msir ikun dawmin imma jistgħu jibdew mill-ewwel ta' jannar tal-2014 u d-deċiżjonijiet tagħna ħajkollhom impatt kbir fuq laqdiet li jipprovdu din it-tip ta' solidarjetà. It-tieni punt li nixtieq nagħmel huwa li fl-atmosfera li qed naraw kważi kullimkien illum il-ġurnata il il ġurnata Il-fatt il l-Parlament Ewropew qed jinnegozja ma' istituzzjonijiet Ewropej oħra u rnexxinna niksbu dan ir-riżultat huwa merħba bih li nieħdu nota tiegħu għaliex juri li l-valur tal-istituzzjonijiet Ewropej hija hemm u speċjalment il-Parlament Ewropew f'kuntest fejn l-istituzzjonijiet u aħna parti minn dawn l-istituzzjonijiet ovvjament qed ikollhom ħafna akkużi indirizzati kontrihom. U naħseb li aħjar mill-li kiku kanċellajna l-programm, żgur, ġifieri kisba importanti. Grazzi, nadir il-mikrofonu l sinjura Cornelison. Grazzi President, nistaw nkunu sodisfatti mir riżultati kien hemm ħafna kontroversi fih dan il-Parlament bejnietna u l-Kunsill ukoll, iżda naħseb li definitivament ir-rapporter Costello u l-President tagħna kisbu suċċess u marru tajjeb fin-negozjati. L-istati membri kollha jidher li huma kuntenti bl-ammont li qed jiksbu u naħseb li aħna għandna nkunu pjuttost kburin li kabbarna din il-possibilità ta' għadit ta' li joffru l-assistenza biex jużaw il-flus għall-aktar ħaġa li għandhom bżonn. Jiġifieri l-aktar il-provvista tal-ikel. Iżda jistgħu jkunu affarijiet oħra bħal proġetti jew mezzi biex kun tista' jkollok iktar prevenzjoni tal-ħala tal-ikel. Li kun hemm miżuri ta' inklużjoni soċjali biex jagħtu daqqatit lil dawk li huma l-aktar imċaħda fis-soċjetà u l-aktar fil-bżonn. Ġifieri naħseb li tassaw nistgħu nkunu kontenti u kburin minn dan ir-riżultat. Il-President. Grazzi ħafna, nerġa' għaddi l-mikrofonu l rapporter dal-waqt u grazzi tal-li dan il-punt. Ivan sejt nsemmiħ, naħseb ir-rapporter tkellmet dwar dan fuq il ġdida kontra il-ħela tal-ikel u rapporter mill-ġdid saħqet ukoll il-punt li aħna ħsibna li kien importanti, ġifiri l-inklużjoni soċjali, għalli xie xi ħaġa nifukaw fuqha u nifukaw mhux li naqbdu nikkupjaw il- ISF, e il-Fond Soċjali Ewropew, imma naqbdu u nagħmlu xogħol mill-ġdid. Issa fuq dawn il-ħwienet tal-merċa s sossidjati li jbijaw ikel eh, imraħħas għal dawn in-nies. Għandu jkun hemm din il-possibilità għal dawn it-tip ta' entitajiet Imma dan m'hemmx fil leġislazzjoni li qed nistaqsi il kummissjoni li jagħmlu huwa li huma ħemlu stqarrija fejn huma jagħmlu ċaru tont għala qed jirrifjutaw li jiftħu din il-possibilità għal dawn l-entitajiet. Dan ifisser li fidejn kull gvern individwali fl-istati membri kif qalet kif qal l-onorevoli ori jekk jagħmlu dan jew le. U pajjiżi, Franza u pajjiż tas Sinjura Moran Xartier ukoll qed ħares lejn il-possibilità jekk din eh, dawn il-ħwienet tal-merċa sussidjati jistaw jitħallew jikomplu l-attività tagħhom. Qed jagħmlu biċċa xogħol tajba għal dawk in-nies li huma l-aktar fil-bżonn u qed jagħmlu dan mod kostruttiv. Biex inqis dan l-approċċ biss nixtieq nirringrazzja lil Patrik Learik għaliex huwa saħaq li aħna imxejna ġmienna Bdejna mill-bot ħafna, aħna konna t-nissiltu biex ikun hemm azzjoni f'dan il-qasam hawnhekk għaliex naħseb li kien fi frar fl-2012 jekk missejra żball kellna riżoluzzjoni adottata fil-plenarja li kienet tobbliga lil dan il-programm jibqa' dej. U dan minnieh meta l-Kunsill kien tal-fema li jitnaħħa kellna namlu segwitu, kellu jkompli fl-2013 u 2014, imma kien hemm ċertu gvernijiet li rridu jeħilsu minnu dan il-programm mill-2014. Imma aħna minna rezistenza u grazzi għal dan u grazzi għal għal situazzjoni li nbidlet fil-Konsil dan il-programm inżam. U ġi finanzjat b'dan il-mod u koll. Ġifiri naħseb il-kontribut tal-Parlament Ewropew hawnhekk għandu jiġi misħuq u hija xi ħaġa li għandna nkunu gburija bih. U għalhekk għandna nirringrazzjaw ir-rapporter. Rapporter, tixtieq terġa' titkellem fuq dan il-punt jew inkella nistgħu nieqfu għaw. Le, Sinjura Costello. Grazzi, President, grazzi lil kulħadd, grazzi tal-kommenti tagħkom. Naħseb li il-punti kollha kważi semmow bħalissa iżda nixtieq nagħlaq billi ngħid illi dan il-programm huwa verament importanti u għandu jitqis bħala rebħa għal Parlament Ewropew. Il-programm ta' qabel kien ġi mill-linja budgetarja tal-bidja ma kienx jinvolvi l-inklużjoni soċjali. Iżda dan il-programm meta ħares lejn il-kwistjoni ta' nies li jtibatu minn ċaħda materjali, minn jtibatu mill-faqar u m'għandhomx biżejjed ikel xiklu, imma hemm il-partijiet kollha interessati laqdiet importanti li dawn huma involuti fil-provvista tal-miżuri ta' inklużjoni soċjali. Naħseb li dan ir-regolament kif inhu bħalissa inkluż fl-affarijiet soċjali, inkluż fil-portafol tal-affarijiet soċjali ifisser illi huwa tassow veru li l-inklużjoni soċjali huwa fil-qalba tax-xogħol ta' dawn l-aqdiet. Mhix kwistjoni biss tipprovdu l-ikel, imma l-ikel xorta waħda huwa importanti ħafna għal dawn in-nies. Kull ma jmur nies li qed jieħdu sem Eh, eh, dawn l-entitajiet, food banks, jew inkella jmorru għall-ikel għaddi differenti, għamilħabba li għetibatum il-faqar. Rridu namlu xaħġa dwar il-ħala tal-ikel, il-promozzjoni ta' stil ta' ħajja b'saħħtu, provajna naħdmu f'dawn l-oqsma kollha u l-oqsma ta' politika u sa ċertu punt li għamilna huwa li saħħaħna il-proposta tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward għanna programm pjuttost tajjeb fis għal tifrix ta' riżultati u anke għal pjattaforma għal tifrix ta' riżultati u nippermettu in-networking tal-organizzazzjoni. Ħafna mill-partijiet interessati, l-NGOs, il-naqdiet tal-karità, l ta' assistenza soċjali, eccetera, tkellmu magħna, diskutu dan ma' shadows miej u ħadmu għatih f'dan ir-rigward. Nittama li jkunu sodisfatti bir-riżultat li aħna għandna u wkoll. Brabta mal ehm, ħwina tal-merċa sussidjati, President, inti semmejtom kienet kwistjoni li aħna għajimna fin-negozjati s-silitna biħġarna forsi mhux ir-riżultat li aħna preferejna, iżda nittamaw li l-pajjiżi ikunu kapaċi jsibu mod biex xorta waħda ikunu jistaw jaħdmu lejn il-provvista ta' dawn it-tip ta' ħwienet fl-istati membri. Ġifiri grazzi mill-ġdid lil kulħadd u mill-ġdid lil dawk kollha li kienu qed jaħdmu l-personal tal-Parlament u l-personal tal-Kummissjoni, kif ukoll tal-gruppi politiċi u nies li għattaw ħafna lieli twal biex jippruvaw isilvu l-kwistjonijiet pendenti. Naħseb li għandna proposta tajba hawnhekk fl-aħħar mill-aħħar. Très bien. Alors, nous en venons à un dossier tout aussi couronné de succès. Tajjeb, ma resta naddu għal punt importanti ħafna li nittamaw li kollu l-istess suċċess. E Il-punt disa negozjati mal-Konsil ta' TTIP dwar it-tip ta' trasferibilità ta' drittit tal-pensjonijiet supplementari. Hemm ħafna l-qudiem hawnhekk. Dan huwa rapport ta' rizultati ta' trialogu reċenti. U sinjura Olmen Reuten. Grazzi, President. Grazzi lil kull minn eh, ena u ħadem fuq dan il-punt eh, u għenna biex naslu f'dan il-rizultati, la soddisfatta ħafna fil-bidu aħna kellna abbozz ta' direttiva li ġieti prezentata mill kummissjoni qed tajt li kien hemm min qed ifaddal grazzi għal eh, pensjonijiet supplementari u jixtiequ jagħmlu trasferiment għal fond differenti. U aħna innotajna minnu fih li trasferiment tal-kapital kien diffiċli anki f'pajjiżi fejn diġà kien qed jiġri u għadu għet iġri anki fl-Olanda u għad diffiċli li wieħed jagħmel dan it-trasferiment. U għalhekk aħna għadna anki fil-Parlament illi ma jkunx aħjar illi inħarsu lejn id-drittijiet biex wieħed ikun jista' jagħmel dan il-trasferiment. ma nistawx namluħ dan grazzi għad drittijiet. E, Fl-Europa, meta wieħed is kif jaħdmu dawn il-pensjonijiet supplementari, ma ħafna stati membri li fihom jeżisti, però hemm oħrajn li organizzaw il-fondi tal-pensjonijiet mod differenti. Aħna xtaqna nevitaw li nibdaw imbabsu mal-mod kif l-istati membri organizzaw il-pensjonijiet supplementari tagħhom. Aħna xtaqna Jirne jirnextaqna niksbu din il-facilitazzjoni tal-ċaqliq ħiles Jekk wieħed ikun eh, ħadem post, mandux iġi kostigati jekk imur f'pajis ieħor. Anzi, għandu jiġi premjat. Mm, meta niġu għal mobilità aħna nixtiequ inkatruha u dan huwa punt importanti. Mela, E, il-proposta wara reazzjoni tal-Parlament u anki il-punti addizjonali mill-Kommissjoni u marret il kunsell u l kunsell għal. Il-mobilità hija importanti, però aħna irridu niżguraw biss illi e, beneficju tal-mobilità se se, se jinħoloq biss jekk wieħed imur f'pajjiż ieħor Għal daqstant fil-proposta e, din iħarsu lejn standards minimi għal e, akkwizizjoni u għal ħlas tal-pensjonijiet jekk wieħed imur jaħdem f'pajjiż differenti, pajjiż membru differenti u espressament e, ikun eskluda il-ħiles ġon dan l-istat membru, dan għajfisser li għatem maħna diżugwaljanzi. U infatti il-ħaddima li jimxu minn pajis għal ieħor illum qed jiġu trattati aħjar u għandhom kondizjonijiet aħjar minn dawk il-persuni illi jużaw illi jiċqalqu liberament u jużaw dan id-dritt ġo mem, ġo stat membru wieħed. U din il-proposta għacċettajnija għaliex kien hemm ukoll spjegazzjoni minn naħa tal-istat membru stess illi qalu illi fil-żmien li għanna sal-skadenza biex tiġi implementata u titħol fis seħ huma kienu eh, għamlu għeda biex jisir eh, iktar attrajenti ċaqli fil-pajis stess. Eh, ma kienx faċli li naċċettaw din is-sitwazzjoni, però kien aħjar milli ma jkonna lebda dispożizzjonijiet. Eh, fuq il-drittijiet tal-pensjoni. F'ċerti stati membri, wieħed jibnihom dawn id-drittijiet tal-pensjoni meta wieħed ikollu 21 sena f'pajjiżi oħrajn, Ġermanja, Lussemburgu, eh, eh, tendenza hija li wieħed ikun iktar iktar avanzat fl-età, per eżempju 25 sena, u dan jfisser li wieħed għandu 29 sena u jbiddel e xogħol ma jkollu lebda dritt tal-pensjoni għax jkollu bżonn ta' dawn il-ħames snin. Mela hemm protokoll illi ġi infassal. E, u għalu li se jbidlu l-leġislazzjoni biex jgħinu il-ċaqli fl-istess pajis. Però f'din il-leġislazzjoni aħna hawnhekk qed nikkonsidraw perjodu periodu illi jibda fil-età ta' 21 sena jekk wieħed imur f'pajjiż ieħor u dan jfisser li wieħed il-drittijiet jibda jakkwizihom eh, u għandu periodu ta' vesting ta' massimu ta' tliet snin. U dana huwa titjib meta nqisu għas-sitwazzjoni li kellna qabel. U kena namlu slida pjuttost ibsa biex inżommu il-punti tagħna. Però naħseb illi il-kondizjoni il E, f'kull każ edha tittejjeb il pożizzjonijiet għal ċalli ħieles. U aħna ġilidna għal dan li ngħid issa, aħna ridna namlu inwaqfu e, illi per eżempju n-nis li kollom dritt tal pensjonijiet tal tliet snin u li l-kapital jiġi mħallas immedjatament. Għax dana ifisser il-limbat meta wieħed jasal għall-età tal-pensjoni m'għandux drittijiet u sal-aħħar diskussjonijiet dina kienet kwestjoni diffiċli. U Meta nitkellmu fuq kwan ammont zaħir ta' kapital eh, il eh, kontribuzzjonijiet tal ħaddima u ta' min ħaddem jistgħu jiġu imħalsa, però il-reċevuta ta' dan il-ħlas eh, il-persuna li jirċevi dan il-ħlas għandu jati il- l-approvazzjoni u li li kun hemm il-possibilità li dawk id-drittijiet ma jiġux mħallsa samma li ikunu jistaw jiġu trasferiti. Aħna għal daqsant nħarsa hawnhekk lejn perdu ta' trasposizjoni tlieta u plus 2. Eh, Pero issa għedin konsideraw erba snin. It-tlet snin kienu għal kulħadd u il-sentejn kienu għal dawk il-persuni biss illi kellhom problemi. U issa dina bid-dinja u issa saret erba snin għal kulħadd. U dana aħna ċettajnieh. Naħseb illi għattilkom kollox. Dawn kienu però il-punti li nikonsidraw eh, importanti. Dina hija proposta illi nistaw najdu li aħna soddisfatti ħafna biha għax edha it-tejjeb ċaqli ħieles tal-persuni u, anki biex il-ċaqli ħieles ikun jistaħdem aħjar. Grazzi. Darden, unbat Thomas Mann. U, u, u da kollox, unbat wara Linda. Jinsan nitkellem fil-qosor. Għax Rija diġa deskrivit dak li ksibna. jina nishtiq nifraħela ma dak li eh, eh, kisbet u anki inti president fin negozjati intkom irnexilkom tiksbu il-portabilità, il-progress reali. f'dak li għandu xaqsam mal pensjonijiet futuri u jena kontent ħafna f'dak li ġara fin negozjati Thomas Mann. Grazzi ħafna jina xtaqt nirringrazzja l-Marja kif ukoll l-oħrajn li aħna nixxina nħuq kompromess mhux dejjem ikun faċli li fil-fatt aħna nħuq kompromess meta jkun għand ċertu standards ta' nixtieq nirrispettaw, però aħna rridu nilqu wkoll soluzzjonijiet komuni, il-mobilità m'għandix biss tkun xi ħaġa li aħna nħarbxu fuq il-kartista hija xi ħaġa li rridu nimplementaw fil-prattika. Aħna nafu illi fil-fatt aħna għandna proġess li ilu għaddej 21 sena u aħna rridu naraw illi jekk fil-fatt aħna ħannaqs innaqsu eh, il protezzjon rridu naraw il-Kommissjoni, il l-Kunsill rridu jiftehmu iżda nasbu li hemm ċertu stati membri li qegħdin jirreżistu importanti li aħna din nibatu dan is-sinjal tant importanti. Jiena naħseb li hija ħasra li dejjem aħna nkunu qegħdin dejjem kull ftit snin nerġgħu nfastu l-ġeġislazzjoni ġdida, jiena naħseb li nexxinna nilqu riżultat tajjeb, importanti li nkunu sostenibbli ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nkunu naslu rizultat tajjeb għal suġġett li naddiskutu ħafna fil-parlament. Jina naħseb li dan kien xogħol tajjeb, ċertu qasma għadna lura u ma nistgħux navvanzaw jien tama illi fil-fatt aħna ma nqogħdux niddibutaw kollox, anzi minn flok aħna naraw illi dejjem infakru li nfusna f'dan il-konċett ewlieni ta' sostenibilità minħabba li dan huwa l-messaġġ iktar importanti politiku li rridu nibgħatu. Grazzi. Merci, euh, d'abord aussi les membres de la commission qui Grazie. Nishtiq nirringrazzja għal dawk il-membri il-membri tal-kumitat li qablu ma l-ideja li nitlu fil-negozjat minn mandat ġdijt u bekk aħna rnaxxinna nalqu b'dan eh, il-mandat parlamentari minn ma noqogħdu nerġgħu ninnegozjaw eh, il-proposta ġdida tal-Kummissjoni. aħna provajna nevitaw li kunem brain drain. Aħna xtaqna illi ikolna il-persuni li konna persuni li kunu jistaw jeżerċitaw drittijiet ta' pensjoni tagħhom. Tkun xi tkun iċ-ċirkostanza. biex jizguraw illi l-arranġamenti fuq il-pensjoni tagħhom jimxu skont l-istennija tagħhom u skont l-approvazzjoni. E l-approvazzjoni tal-ħaddim għal kwalunkwe mekanizmu illi jintażel kien pedament tal-filosofija tagħna. L-atmosfera fil-Kunsell hija differenti ħafna minn dik li hemm fil-Parlament. Fil-Kunsell l istati membri jieħdu atteġġament mhux serju lejn dan. Lejn dan il-punt. U hemm perikli f'dan l-approċ. U ma jipreferixu arranġamenti interni opzjonali u hemm periklu ta' diskriminazzjoni gravi. E, ċerti ħaddima jibbenefikaw minn dawn l-arranġamenti għax huma mobli, oħrajn le għax huma mobli biss fl-istat membru. U dini hija ħaġa li rridu nerġgħu neżaminaw. Rapporteur? naħseb illi hemm ħafna nies li jagħmlu kontribuzzjoni kbira biex jippermettuna naslu għal dan il-ftehim. U meta nikkonsidraw dak li għamlet il-Kummissjoni, nistgħu ngħidu li sar ħafna għal biex jiproduċu, li għamlu ħafna biex jiproduċu dan it-testa kompromess, u nishtiq ringrazzjom. Jena innu tajt eh, skambju ta' e-mails fejn ħafna membri tal-parlament skambjaw eh, opinjoniet mal-rappresentazzjoni eh, tal-parlament ġermanis. jina rajt pjuttost frustrata fil-fat li il-rapporter ma kienieċ informata u laqas il-president tal-komitat ma ġi informat fuq dawn l-iskambi u naħseb li dan mhuwiex ġust. U ħaġa tajba President jekk inti kollok dan l-iskambju. Rappresentanti rappresentazzjonijiet parlamentari e permanenti minn stati membri oħrajn ippruvaw isibu eh, eh, kompromess u nixtieq nirringrazzjahom. U ma jafu Minuma dawn. U naħseb li huwa grazzi għal tim li aħna rnexin niksbu dak li ksibna. Mela nixtieq nirringrazzja lil Frederick. per eżempju, aħna ħdimna tajb ħafna fl-imkien, u jekk wieħed ikollu fiduċa fil-kollegi, allora eh, huwa possibbli li wieħed jikseb rizultati. U kienem skambi ta' e-mails, ma nistawx nindikaw il-rapporter najdu li ma kienniex ma mlniex il-ħidma tana tajjeb. Le, konna ċivili u kellna kooperazzjoni tajba. Anki ġin, nirringrazzja lila, u grazzi għal kontribuzzjoni tijak. Mela, grazzi. Rapporter. Il-proċedura Eh, f'dan il-punt hija pjuttost eċċezzjonali għax hawnhekk qegħdin fit-tieni qari u mhux tas-soltu. Se nivvotaw fuq fil fuq il-pożizzjoni tal-Kumitat tal-Impjigi fit-9 ta' Deċembru, ġifieri il-ġimgħa d-dieħla, u mbagħad se nikteb formalment lil-Kunsill, u mbagħad il-Kunsill il il kunsill jibatunna l-pozizjoni taħħom wara bej wieħdu ieħor waqt fi żmien ta' sessjoni tal-mini sessjoni ta' frar. Wara l-verifika tal-lingwisti avukati, mbagħad nexxinna naslu sal-plenarja f'April, u dak jfisser li naslu propju sal-aħħar tal-mandat parlamentari dina kienet ħaġa li diġa kienet teżisti meta jena sirt president ta' dan il-komitat. Issa għaddu għal punt 11. Hawnhekk għandna aspetti soċjali u tal-impigi fl-istħarriġ annwali dwar it-kabbir u nixtieq nagħti il-mikrofonu l rapporter Prieto, Sergio Gutierrez Prieto. Eh, eja nisimaw minant e, rapporter nisimaw fuq la bozz ta' rapport. Grazzi, President. Dana huwa it-tielet rapport illi għamilna bħala parti mis-semestru Ewropew. It-tieni rapport kien rapport Ekon. U ma tkellimx bizzejiet fuq l-aspetti soċjali u l-impatti makroekonomiċi tal-semestru Ewropew. Għal daqstant u importanti li issa jasal dan il-rapport. Nixtieq nibda billi nitkellem fuq xaħġa ħaġa li importanti ħafna, l-dialogu l-kunsens. Id-dialogu għax eh, hemm bżonn imbidlu l-użu tar-realtà attwali fl-Unjoni Ewropea fejn eh, differenzi u nuqqas ta' bilanċi tiġu eżacerbati. U danna japplika għal partijiet tal-popolazzjoni u anke għal partijiet differenti tal-Unjoni Ewropea. il konsens jireferi għalih għax jena naħseb illi f'dan il-punt l-Istati membri joħorġu bil-programmi ta' riforma nazjonali. Hemm bżonn nibatu messaġġ qawwi lill konsillu u l-Kummissjoni. Aħna msemmi ħafna rapporti preċedenti illi ma illi ma waslux fil-policies eh, fuq il-level ta' riforma nazjonali. Dan il-rapport kien infassar l-ewwel net biex ngħidu illi aħna f'dan il-kumitat ma nistawx nistriħu fuq il-kisbit tagħna għanna eh, investigazzjoni ta' tkabbir, stħarriċ fuq tkabbir annwali tal-Kummissjoni. U eh, sar ħafna eh, biex weħt jisħaq fuq il-data makroekonomika li edha turi tkabbir, rkupru, pero aħna rridu nitkellmu fuq il-ħolqien tal-impigi u rridu najdu illi wieħed minn kull ħamsa eh, zazah għadhom bla impig l-esklużjoni soċjali u l-faqar eh, qed jiżdiedu u l-istati membri eh, għandhom bżonn ta' policy qawwija biex ibidlu eh, il-tendenza u jaffaċċaw il-kwistjonijiet li huma importanti għalina. Għal dastant ma nistawx nistrieħu. bżonn inkomplu ngħidu bleħen kbir illi il-krizi għad għaddejja. U rridu ndaħlu anki xie ingredienti ġodda u koll, meta nesploraw semestru Ewropew. Eh, u nikonsideraw ċerti kwistjonijiet li nħossu li huma signifikativi ħafna. Aħna nixtiequ nlaħmu xi ħut mill-idejat illi diġa ġew espressi f'rapporti preċedenti. L-ewwel waħda l-importanza tal-indikaturi soċjali. Dina dan huwa strument ġdid fis-semestru Ewropew però mhumiex eh, obbligatori. U mhumiex laqas eh, eh, et jissodisfaw l-istennija tal-komitat. Jena naħseb illi għanna bżon nanalizzaw b'mod sħiħ l-aspetti soċjali u rridu nikkonsidraw Eh, l-impatt reali mm, eh, tal-policies makroekonomiċi fuq eh, l-aspett soċjali. Aħna najdu li għandu jkun Eurogrupp għall-affarijiet soċjali u għall-impigi biex bekk iż-żewġ ferat tal-politika makroekonomika jiġu esplorati fl-imkien u jimxu l-qoddim. Aħna nħossu li huwa importanti li ikolna kompetitività e bazata fuq tlet eh, eh, produttivitajiet eh, l-istrateġija ta' 2020 eh, naħsbu illi eh, emżon namlu iktar l-edukazzjoni anki l-bira ħrajna eh, il-rizultati tar rapport PISA u rridu nkomplu inżidu l-isforzi tagħna u u mux naraw l-impatt tal-konsolidazzjoni fiskali fuq l-edukazzjoni. Dawn huma eh, l-impatt ta' tlet pilastri. Mżon anki noħolqu eh, impigi. Irridu naħdmu iktar biex noħolqu impigi, ma mux kwalunkwe impig. Dan huwa dinja talba, dinja dan huwa appelli li nagħmlu spiss f'dan il-kumitat għamil nihdana fir-rapport tiegħi u ta' Fontanier. Kull riforma ta' xogħol Eh, eh, eh, li se sir fil-futur għanda tkun intelligenti, għanda tamel bilanċ bejn flessibilità u sikurtà u għandu jkollha kwalità għax din hija l-unika garanzija kontra il-faqar fl europa U fl ħar najdu illi huwa neċessarju li nżidu l sforzi fuq livell Ewropew u anki nazzjonali biex niġġieldu kontra il-qat fost iż-żaza. il meta eh, midterm review tal-MFF hija opportunità tajba biex inkunu nistaw eh, namlu dawn l-analizi eh, biex naraw jekk 6 biljuni li ġew finanzjati bħala garanzija ta' zaza u xbizzejiet jew hemm bżonn iktar. U aħna dan huwa l-punt illi aħna nisħu fuq ħafna u hemm bżonn anki niverifikaw il-ħsib tagħna mal-ILO. Eh, U ma temmu kol il-kwestjoni tal-dejn privat f'dawn ix-xur u snin e, il-fokus kien fuq il-dejn pubbliku. U naturalment huwa e, ħaġa tajba li wieħed jisħaq fuq il-dejn pubbliku, però hemm anki d-dejn privat illi e, jaffettwa l-SMEs u anki il-familji u rridu namlu xi ħaġa biex nirristrutturaw dan id-dejn. Eh, aħna qegħdin nitolbu soluzzjonijiet biex isir self l smes u biex il kredit jkun jista' sal-familji dan huwa ingredienti importanti biex noħorġu mill-kriżi u biex nerġaw lura lejn it-kabir ekonomiku. Għanna hawnhekk rapport orizzontali illi eh, eh, ikopri kwestjonijiet kollha li huma importanti għal kumitat tagħna kwistjonijiet kolla li aħna spiss nisħu fuqhom koherentement fil-Kumitat tal impigi u qed nippruvaw nsibu kull sens biex nibatu messaġġ ċar u qawwi f'dan il-proċess illi beda dan ix-xar u se jingħalaq bil-programmi ta' riforma nazzjonali. Grazzi. Veronika Lopez Montagnier. Dak li għetjajt rapporter huwa verament importanti. Il-komitat tana eh, verament eh, u mħasseb fuq dan. Jina għandi tħassib wieħed bħala president tal-komitat u jina nishtiq eh, illi nkun realista u mux idealista. il realtà fil-fatt narawa fl-istruzzjonijiet l-oħra il-punt ta' tluqtana eh, l-istħarriġ tal-tkabbir annuali li l-Kummissjoni prezentat. Dak li ħassibni lili huwa li aħna qegħdin nimxu il-bot mill dan l-istħarriġ minar eh, u minflok ma minflok ma namlu lista ta' desiderata. Aħna nistaw anki eh, nieħdu gost nerġaw nikdbu dan l-istħarriċ u noħolqu mini komitati, però rridu eh, eh, nifmu li dana eh, sej wasal għal kontest ta' ko ko-deċizjoni. Rridu nkunu kauti ħafna kif l-idea nesprimu għom. U bladu bjuridun għodu attenti ħafna fuq kif dan Ma nix ħafna ħin, però se niprovaw eh, namlu xie aġustamenti. Lope Fontanier, Coneris Harken u Dasek. President, Iva, fil-fat, l ewel punt u eh, il-ment fuq il-fat li mhux se jkollna ħin. il rapport maġiġ ġiex tradott u ħafna nis se jkollhom jaħdmu bl inglis u id-deadline għal-emendi eh, se tkun nhar it-tlieta meta eh, eh, inqabluha mal-iskadenza tal-ekon għandhom anki il-vakanzi tal-milit biex ikun jistgħu jaħdmu dan ir-rapport huwa ġenerali ħafna u għal daqstant huwa diffiċli li wieħed ikun jista' janalizzah punt wara punt. Nista najt illi fil-EPP aħna interessati li, naslu għal ftejim. Eh, Pero l-għol se jkun hemm xifti diskrepanzi anke jekk nittama naslu għal ftejim. L-ewwel punt Jira naqbel Massur Gutierrez fuq ħafna punti il-leġittimità demokratika, per eżempju li tkellimna fuq fl-ewwel fir-rapport preċedenti, e-, ir-relazzjoni tagħna mal-faqar, illi kunem budget għal għatfos li zazah u dawn u l kwestjoniet kollha li rigwardaw il-għat eh, fi żmien twil fost eh, eh, iż u l-faqar. Ah, irridu nkomplu mm, naħsbu fuq soluzzjonijiet, nkomplu naħdmu biex ġibu titjib fi situazzjoni, għax huwa ċari li aħna għadna ma wasannix fejn kena naslu jina għandi eh, pozizjoni differenti minn dik tal-President eh, fuq il-fat li il-abbozz ta' rapport eh, inħoss li wasajjer fi direzzjoni tajba. Però hemm kwistjonijiet li rridu analizzaw riforma ta' xogħol, irridu niżguraw li nġibu l-kreditu lejn l-SMEs, din hija ħaġa importanti u anki li mm, Eh, eh, nafaċaw il-qat, il-povertà u l-esklużjoni soċjali. Hemm kwistjoni toħrajn li hemm bżonn li jkun hemm dibattitu iktar fil-font ma' Sur Gutierrez. U jiena qed inħares lejn il-konsolidament fiskali u kwistjonijiet eh, korrelati. Minna ħatijaj, il-konsolidazzjoni fiskali hija kritika importanti. Jenħarsu e, e, lejn Ispanja minkejja situazzjoni e, negativa, però hemm sinjali pozitivi u ridun komplu naħdmu fuq din il-baż iktar flessibilità il komissarju Andor u anki Ren għalu e, e, etnejn e, illi situazzjoni edha titjib mħabba l-isforzi li għamilna. U issa jista' jkun hemm iktar skop għal tkabiru għal politika ta' ħulqin tal-impiegi, pero għanna bżon inkomplu nikonsolidaw biex inkunu nistaw eh, impoġġu l-pedament tal-tkabbir. Eh, u dan huwa l-approċ tal-IPP, dan huwa dak li għadna fl-aħħar rapport. Konsolidazzjoni fiskali iva, però eh, biftit marġni ta' manuvra fil-rapport ta' Gutierrez, jiena nifem li jemmek hemm kritika impliċita Eh, ta' direzzjoni tal-politika ta' dawn l-aħħar tliet snin. jiena però ma naqbilx eh, ma din il-kritika għax inħossi li l-politika edha tagħti riżultati. Għal darba oħra però nħares lejn kooperazzjoni mill-qrib biex inkunu nistgħu eh, naslu għal kunsens fir-rapport. Grazzi. Grazie ħafna, Signora President. Ringrazio wkoll il rapporter ta' dan l-abbozz daqshekk komplet naħseb illi fil-fatt dan u rapport li tiħodna fid-direzzjoni il tajba hija xi ħaġa li sewdunna qalbna illi fil-fatt dan ma jidirx li huwa simili rapport li naħriġ bis-sena fis-sena 2002 u dak illi jisina fantani għamlet fil-bidu ta' din is-sena. Ġifieri dan juri li l-Kummissjoni u l-Kunsill qegħdin jinjurawna sena wara sena. Jiġifieri forsi tkun idea tajba illi aħna nħarsu anka lejn il-proċess iktar daqsxejn mill-qrib, aħna riġna b'sitt eh, rapporti ta' inizjattiva s'issa dan ħajkun is-seba' minn tmien proġetti dawn kienu proġetti ta' inizjattiva, anzi rapporti ta' inizjattiva, iżda din mhix xi ħaġa li qed maħabba li qed ikunu njurati dawn rapporti. Kif għattulkom għal dawn l-ħar ftit rapporti aħna provajna nejdu li rridu kol nikkonsidraw il-possibiltajiet ta' ftejim bejn il-Parlament, Kunsill u Kummissjoni għal bekk aħna jkollna partiċipazzjoni sieħa demokratika u sabiex jisir dan forsi hemm bżonn ta' bidla fit-trattat. Iżda mingħajr il-bidla fit-trattat aħna xorta waħda nistgħu nagħmlu ċertu affarijiet. U jiena xorta waħda ma nistax nifhem għalfejn li ma jistax jappoġġa din il-pożizzjoni ġifiri tal-parteċipazzjoni demokratika tal-Parlament f'dan kollu forsi hemm xi ħadd li jista' jweġibna din mistoqsija u nistgħu niddiskutu dan il-punt qabel ma nivvutaw dwar dan il-punt nixtieq ngħid ukoll li nappoġġa bisħieħ il-kummenti tal-iskor dwar l-scoreboard u il-fatt illi aħna irridu kol naqblu fuq l-emenda dwar dimensjoni soċjali tal-imju li fil-fatt ma kienieċ appoġġata laqas mill-SND u aħna ma femniex eżattament għalfejn. Forsi nistgħu nsibu xi kliem li fil-fatt jista' jkollu l-appoġġ tal-maġġoranza minħabba li dan huwa punt importanti ħafna li jekk aħna jkollna scoreboard soċjali li din l-scoreboard fil-verità ħatwassal għal differenza fir-realtà u mhux sempliċiment statistika. Aħna nafu kemm hija gravi situazzjoni iżda nixtiequ li nagħmlu xi ħaġa sabiex inbidlu s-sitwazzjoni. Nixtieq ngħid ukoll li aħna rridu noqogħdu attenti ħafna u fl-istessin nilqaw l-investigazzjonijiet u l-analiżi li bħalissa qed issir dwar is-surplus tal-Ġermanja. Iżda fl-istessin aħna rridu noqogħdu attenti u nanalizzaw sew il-pozizjoni ta' Barroso għal qal illi jekk is-surplus ħajkun eh, ta' dannu fil-fatt mhux ħajkun hemm l-ebda multa li ħatkun imposta fuq il-Ġermanja u dan fil-fatt tidaje fil-kunċett tal-bilanċ u l-kunċett ta' ġustizzja ġifiri li fil ekonomija Ewropea l-affarijiet għandhom ikunu bilanċati għal benefiċċju ta' kulħadd u li id-dejn u il- jista' jkun Eh, ta' kol l Ġifi jina nimmaġ nittama li fil-fatt ħajkunem appoċ għall emenda li tpoġġi toħadna b'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna Marjan Hakem. Iva jiena u Sur Benjen konna qegħdin niddiskutu fil-qosor is-surplus Ġermaniż, ma insomma. L-għannet, kolli nejt li ma tantx naqblu. Imma insomma. Nirgrazzi ħafna Sur Gutierrez tar-rapport li prezentana jiena minix ħanidħol wis fid dettall fil-fatt għadni qed nanalizza dan ir-rapport qed jirrepreżentana ċertu idejat tajbin ħafna b'mod speċjali il-prinċipju ta' front loading. Għas-sena 2014 dan jista' il-fatt imbagħad tal-qudiem ċertu ekonomiji. Kwissjoni fuq eh, il nafu li kunem min jishti jaħdem part-time kultant. Il-konċett part-time hemm xejn ħażin dan il-konċett aħna nafu li hemm tip differenti ta' xogħol part-time u rridu nkunu ċari dwar dak li qed nirreferu għalih. Jina naħseb li nistgħu niftemu jekk aħna nużaw kunċetti ċari ħafna. Jiena naqbel ukoll dwar l-iżbalji sistematiċi u d-bassir tal-Kummissjoni dwar it-kabbir jien diġà tkellimt dwar dan, u kien hemm ħafna kollegi li tkellmu dwar dan, iva vera hemm bżonn ta' tbassir iktar preċiż. Apart minn hekk jiena smajt birra dak li għalet il-Sinjura Fontaine u tkellmet dwar Spanja dwar kif il-konsolidazzjoni fiskali għedha taħdem, ma nistax nitkellem dwar Spanja, iżda jiena naħseb li jekk inħarsu li dak li qed mill-IMF għandhom opinjoni huma oppożizzjoni ħafna iktar kalkulata, ħafna iktar kalma minħabba li aħna nafu li dan huwa proċess proċikliku ġifiri aħna dejjem għandna riskju ta' deflation u anka riski oħrajn ġifir nasab li ħadd ma jista' jgħid li dan mhuwiex qed jiġri. M'għandniex każ laqqas ta' konsultazzjoni fiskali u jekk din hix tajba jew ħażina u mbagħad jekk din hija tajba il-bqija kull ħaġa li nagħmlu tista' tkun ħażina, jiena naħseb li fil-fatt aħna tkellimna wkoll dwar il-ħtiġa tal-flessibilità naħseb li ħajkonna bżonna iva flessibilità iżda anke ċertu affarijiet oħrajn flimkien mal-flessibilità. Apart minn hekk il-President ukoll wissietna kontra il-fat li ħana nistaw nitbetu wis mill-AGS u ħana nafu li fl-ħar mill-ħar ħana minħabba il-sistema tal-kodeċizjoni rridu namlu da kullu nistaw sabiex ikun possibli li ħana nipparteċipaw u ninfluenzaw il-proċess mux bis nuqodu eh, tatpu nafusna fuq spallejna parti minnek ħana leġitimita demokratika nafu li issa waslu l-azzjonijiet dal-waċ ċur oħra u jekk aħna nridu nispjegaw liċ-ċittadini eh, illi aħna fil-fatt m'għandniex parteċipazzjoni sieħ ma nafx kif nistgħu aħna nappellaw sabiex jivvutawna. Grazzi. Edith Bauer. Thank you. Edith Bauer, grazzi ħafna jiena nixtieq jizzit kumment qasir flimkien ma dak li qed jingħad. Xi minuta ilu l-Eurostat ħareġ bistima ġdida u statistika ġdida dwar il-faqar. Bit-titlu fis-sena 2012 kwart tal-popolazzjoni kienu fir-riskju tal-faqar u esklużjoni soċjali u dan jikorrispondi ma' 125 miljon persuna. Dan huwa numru verament impressjonanti, speċjalment minħabba li aħna bdejna bin-numru ta' 80 miljun persuna meta l-istrateġija 2020 kienet imnedija. Jiena tal-fema illi dan huwa punt illi rridu nieħduh bis-sejjeta. iktar milli għamilna sissa. U nishtinajt u koll illi naprezza ħafna il-pozizjoni li ħar rapporter dwar tbassir dwar il-popolazzjoni minħabba li dan jider li dan huwa suġġett li wkoll ma tantx qed jingħata biżjed importanza. Grazzi ħafna. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. Jekk le forsi ntolbu l-xat minnaħat tal-Komissjoni biex tux jitkellmu le? tajjeb mela r-rapporter nirġaw nisimaw lilek. L-ewwel nett Nixtieq nibda bil ningrazzja lil kulħadd tal-istqarrijiet tagħkom, tat-ton, tal-pożizzjonijiet tagħkom u tal-kontribuzzjonijiet li tajtuni. Nasab li kol kem aħna nafu li f'din il-klima politika li għanna bħalissa fl-Unjoni Ewropea hemm bżonn li aħna nwasslu għal ċertu bidliet u li aħna nikkontribwixxu nipparteċipaw f'din it-tip ta' bidla jiena naqbel Signora La Fontanier, dwar dak li qalet fuq konsultazzjoni fiskali naf li kien hemm ċertu benefiċċji makroekonomiċi veru naqbel. Iżda nafu illi il-lat pożittiv kien sbilanċat bil l-affarijiet li kienu negattivi kien hemm ċertu flessibilità fiħdan il-konsultazzjoni fiskali is-sena li għaddiet, naħseb illi ħadd ma jgħid illi fil-fatt mhijiex xi ħaġa tajba li aħna nippruvaw naqsu kemm jista' jkun id-dejn, iżda il-veloċità ta' dawn il-proċessi jistgħu waslu għal ċertu xkil u aħna rridu naturalment dejjem insaħħu iktar tkabbir ekonomiku noħol iktar opportunitajiet ta' xogħol. Dak li aħna din ngħidu fir-rapport huwa dak li jintaraf ukoll fl-istarriċ annwali tal-Kummissjoni dwar tkabbir illi jitkellem ukoll dwar id-diverġenza illi waslet il-konsultazzjoni fiskali. Aħna nafu li iktar ma jgħaddi żmien aħna rridu naraw li jkollna proċess iktar flessibbli. Per eżempju, jgħin l-eżempju ta' Spanja. irna xilna implementaw ċertu miżuri ħalli nappoġġaw is-suq tax-xogħol xogħol li sin eret u spiċa fix-xejn minħabba l-kriżi ekonomika. Jiena naqbel ma' Sinjura Cornelissen u ma' Sinjura Harkin illi qalu illi aħna għandna bżonn illi kunem partiċipazzjoni demokratika din tapplika għalina bħala istituzzjoni tal-Parlament u kif ukoll għall-Parlamenti Nazzjonali. Il-partiċipazzjoni tal-politiċi, u tal-atturi soċjali. Minħabba li hemm differenza kbira bejn dawk li palissa din immexxu l qudiem il-proċess u l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll iċ-ċittadini hija ħasra, ħasra kbira illi fl-aħħar semestru Ewropew kien hemm ħafna mill-istati membri li laqqas biss iddiskutew il-programm ta' riforma nazzjonali u l-proġetti u l-programmi ta' konverġenza u ta' stabilità laqqas mal-parlamenti tagħhom nazzjonali stess. U dan wassal għal ċertu problemi u aħna għandna l-opportunità u l-possibilità li fil-fatt aħna nbidlu dan kollu. Issa dwar il-surplus tal-Ġermanja, dak l-għandu xieqsam il kummerġina nasib illi għanna nqoddu daqxejn attenti u naraw x'effed dan jista' jkollu fid-domanda nazzjonali u anka fuq il-possibilità li noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol u għandna nieħdu passi l-iktar għaqlin anke jekk inħarsu lejn il-kwalità tax xogħlijiet li aħna nistgħu nofru, żgur li dan jista' joffri ċertu eh, qed influenza b'xi mod u jiena mniex kontra il-kontratti part-time iżda dak li qed jiġi f'ħafna partijiet tal-Ewropa huma li qed jingħataw kontratti part-time illi hija xi ħaġa kważi obbligatorja għal kulħadd u mhijiex xi ħaġa li qed jista' jagħżel u aħna nixtiequ li dan ikun bażi x-xogħol part-time ta' e, bażi volontarja min-naħa tal ħaddiem Iżda dak li qed naraw li qed jiġri għal li qed joffru kontratti part-time minħabba li jiswaw inqas bħala kontratti milli dawk full-time u memxasla. xasla Aħna nafu iżda illi hemm daqsxejn ta' laħuna legali hawnhekk. U għanna bżonn ukoll nifmu illi f'ċertu oqsma nafu li hemm perċentwal bax ħafna ta' kontratti part-time meta nqablu dan mal-medja Ewropea. Aħna ma nixtiequx li minn estrem imorru għal ieħor u ma nixtiequx lanqas li jkollna wis nies li jkollhom kontratti part-time meta nqablu mal-kontratti in ġenerali. Jina naħseb li huwa importanti ħafna li nżommu dan punt f'moħħna. Nixtieq nirringrazzjakom ukoll tal kontribuzzjonijiet li tajtuna eh, il-kollega Fontanier għallu li mtanċanna ħin ehm, għad dispożizzjoni tagħna, però naħseb li għandna possibilità li nagħmlu xogħol tajjeb. Aħna għemna bżon ta' iktar dialogu, iktar diskussjoni, nafu ma tanċanna bizziet jien, iżda naħseb li nistawun l uftejim Kif għalet Sr. Cornelson, din ħatkun l-aħħar darba illi aħna ħajkonna l-opportunità li insemmaw leħenna dwar dan il-punt fil-ħdan il-Parlament Ewropew iktar ma naġlu iktar aħjar. Grazzi, minnaj, minkejja il-menti ta'kom, aħna maħnix bidlu id-data ta' skadenza għall-menti. Id-data ta' skadenza hija 10 ta' Deċembru f'nofsinhar. Fis-7 ta' Deċembru aħna nanalizzaw il- L-menti fit-22 ta' jannar aħna ħajkonna il-vot nishtiq nfakkarkom illi fil-fatt huwa bejn l-20 u 22 ta' jannar illi aħna għanna dedikati għal konsultazzjoni importanti mal-parlamenti nazzjonali. Tajjeb mela issa nixtieq li morru lura fil-ħin u ndiskutu l-punt numru 4. Għan diskutu il riżultati tan negozjati mal-Kunsil dwar l-organizzazzjoni ta' starriċ dwar abbażat fuq kampjon dwar dwar il- um, xogħol il-labor force fil-komunità u nixtieq illi nisimgħu issa l Tatjana Stonova jogħġbu. Grazzi ħafna Senjura Presidenti, jiena nixtieq nitlob skuża lil kulħadd minħabba li Ma fimx sew l-iskeda u meta kelli nirrappreżenta nipprezenta dan ir-rapport jiena kelli nkun preżenti fit tliet kumitati differenti kelli nkun ukoll preżenti għal kumitat ta' petizzjonijiet ġifieri skużawni. Mela dwar dan ir-rapport jiena nixtieq l qed nirringrazzja ħafna l-President tal-li mexxi dawn it-trilogu. Nittama li dan ħajjenna sabiex aħna nevitaw u nħelbu dan li xkien li għanna naturalment nina nxtrim għazzafna l-komitat tal-xol dwar dan. Nixtieq nitkellem dwar il-punt ewlieni fil-qofol ta' dan il-ftejjem bejn il-Kunsill u il-test tal-proposta tal-Kommissjoni minna l-oħra. Aħna nafu li għawek għedin naraw li għanna modelli ad hoc li tużaw għal dan l-sħarriċ. Il-proposta oriġinali tal-Kommissjoni kienet li dan għandu jisir permezz tal-atti delegati u l-Parlament Ewropew biddel dan tajab din il-pozizjoni aħna ma ressaqniex emendi dwar din il-parti tar regolament Ista il-Kunsill mbagħad ħareġ bil-proposta li jużaw l-atti ta' implementazzjoni. U dan huwa dwar il-fatt li l-Kummissjoni li fil-fatt għanda suppost determina x'għandhom ikunu l-indikatur li ħajn tużaw f'dan l-istħarriġ ad hoc, mux ħajkollhom l-ebda possibilità illi joġġezzjonaw, mhux ħajkollhom possibilità li influenzaw. Il-kriterji ħajkunu impossib b'mod dirett permezz tal-atti delegati minnaħat tal-Kummissjoni. il-pozizjoni tagħna matul il-negozjati kienu li aħna għanna bżon tal-att delegati ħalli bekk il-Parlament Ewropew kollu possibilità li jinterferixxi jekk ikun hemm bżonn. Ġivejna bosta proposti għal dawn l-istarriġa tħok u ta' dawn il-modelli minħabba li dawn huma modelli li huma importanti ħafna fuq il livell politiku pereżempju ħajkun hemm ukoll punt dwar iż-żgħażagħ u l qat Punt ieħor sena dieħla fuq ix-xogħol li tingħata l-immigranti. Kwalifikazzjoni li mill-ġdid għal ħaddim eċetera, eċetera, insomma. Jiena dak li smajt minna tal kunsil huwa li huma ħajkomplu għaddajjin bil-proposta sabiex il kompromess. Xorta waħda jixtiequ illi il-Kummissjoni ħat kompli tanalizza dawn il-punti u rridu naraw ukoll li r-rappreżentanti tal-Istati membri kollhom id-dritt li jiddefinixxu din il-lista ta' variables. U l-parametri l-oħra kollha jkunu deċiżi permezz tal-atti delegati. Il-Komissjoni jista' jkun ħad toħroġ biktar proposti dwar dawn modelli ad hoc, dik kienet l-informazzjoni li xtaqt intikom jien. Għal dawk li parteċipaw fil-trilogu fil-17 ta' Deċembru, aħna jkonna t-tini laqa ta' trilogu Għad mannix proposta minnaħa tal-Konsil, aħna nishtiqu nkomplu analizza u għalli bekk aħna nħejru ħna tajjeb għat-trilogu. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi għal dak l-aġġornament komprensiv, rapporter. Li naħseb li tina stampa ġenerali ta' kemmu ma' wartu żar dawn ir-relazzjonijiet interistituzzjonali u turi l-ambizzjoni tal-Parlament Ewropew. Xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem? Le, jidher li mhux il-każ mela nixtiequlek ir-risq għal trialogu li jmiss. Li ser iseħħ kif qed tinti nhar 17 ta' Deċembru. Dan it-tema lek il-punt numru 4 fuq l-agenda. Naddu issa l-punt numru 12 fuq l-agenda tagħna. Hawnhekk niżaminaw il-proposta fuq il-kooperazzjoni imsaħħa bejn is-servizzi pubbliċi tal-impigi, PES. Il-rapporter huwa Fredrik Darden u nadilu l-mikrofonu minnu fih biex nitkellmu dwar l-emendi ta' kompromess. Niskuża ruħi iżda jkolli ngħaddi il-mikrofonu l-ewwel lil Edit Bauer. biex tieħu l-presidenza i fideja. Umbat jista' jitkellem is-sur Darden. Grazzi ħafna. President, forse tista' tgħaddi rridni lil Sinjura Bauer, jekk tippermetti li bek nibda d-diskors tiegħi. Kelmtejn dwar il-PES, is-Servizzi Pubbliċi tal impiegi Mussan qot nitkellem dwar l-isfond tal-proposta tkellimna dwar dan bosta drabi fil-kumitat. Nħares lejn il-kompromessi għandna 17 il-kompromess li ġew imresqa dal-waqt ħajkun hemm 18 il-waħda fil-fatt li tkopri il-maġġoranza ta' l-emendi li tresqu. Kenna xi kuntatti biex nirfinaw il-lingwaġġ tal-kompromess, mhux se dwar l-emendi ta' kompromess kollha, ma netkellem fuq erba' suġġetti. L-ewwel net marbuta mal punt N u t-tkellem dwar ir rappreżentanti tal- PES, servizzi pubbliċi tal impiegi Bekk ikun hemm sistema flessibbli nittamaw li żomm vot wieħed għal kull stat membru. Il-Kunsill ovvjament ħajkun kontent b'dan ir-riżultat. Dak huwa punt. U ħdimna wkoll fuq soluzzjoni li kien hemm f'dokument ieħor tal-inizjattiva Zaza. Il-kompromess N li jorbot mal-kooperazzjoni ta' network u partijiet interessati oħrajn biex ikun hemm il-PES, il servizzi pubbliċi tal-impjiegi. Ta' bilħaq din il-kooperazzjoni hija waħda neċessarja. Ma' msieħba differenti u aħna għandna lista tagħhom fil-kompromess. Aħna ngħidu il-kooperazzjoni trid tkun fuq l-inizjattiva tan-network u hija autodependenti biex din il-kwistjoni tiġi esplorata. It-tielet kwistjoni nixtieq insemmilkom hawnhekk illum huwa l-kompromess O li jorbot ma' atti delegati. Hawnhekk kellna diskussjoni oħra minn ġdid biex naraw kemm ser naċċettaw att delegati għatti delegati u minn ħajġi delegat. Naħseb li punt importanti hawnhekk huwa li l-Parlament Ewropew ħajitlef il-jeddijiet tiegħu kemm jista' jkollu influenza fuq il-proċess. Għalhekk il-kompromess jgħid illi uħud mill-kompiti tan-netwerk ħajkunu mmexxija batti delegati taħt il-Kummissjoni oħrajn jaqgħu taħt il-patroċinju tan-netwerk. Issa naraw fi trialogu ser jiġri imma naħseb li l-Kunsill iktar jippreferi l-atti ta' implementazzjoni. Imma ħalli ma niġrux. X'naħseb l-iktar ħaġa importanti huwa li nżommu rwol tal-Parlament. Issa di arraba kwistjoni nistaq tinqajjem. Li mhix fid-dokument u għada mhix parti minn kompromess bil-miktub. Iżda ndax taqsam mal-kwistjoni ta' l-involviment ta' network għal PESs nazzjonali differenti jekk għandhom x'ikunu volontari jew obbligatorji. Meta qrajt il-proposta tal-Kummissjoni l-idea tiqalija kienet ċara li għandu jkun hemm parteċipazzjoni obbligatorja u mhux dimensjoni eh, volontarja. Iżda l-Konsil jidher li fema oħra u għalhekk jiena nipproponi li nresqu eh, kompromess, emenda ta' kompromess oħra bbażata fuq l-emenda 44 probabbilment fejn aħna ngħidu li l-PES il-servizzi pubbliċi ta' impjiegi nominati minn kull stat membru biex niċċaraw li kull stat membru ikollu rappreżentanza madwar il-mejda fil-negozjati u dan isib bażi obbligatorja. Dawk huma l-punti li xtaqt nisħaq f'din id-diskussjoni. Grazzi ħafna. Thank you. We have Signora Bauer, grazzi. Għanna żewġ membri li jixtiequ l-mikrofonu, s-sur Baker u mbagħad is-sur Benjon. Sur Bakker, huwa privileġġ li li nadilek il-mikrofonu. Thank you, uh, danke, liebe Vorsitzende. A... Grazie ħafna, Sir President. Huwa privileġġ għalija li nitkellem meta inti qed Nishti Nixtieq nitkellem għal darba u nitkellem fil qosra L-ewwel qed jiena nixtieq nerġa' nissa fuq il-fatt kemm huwa ta' valur, kemm kien ta' valur il-xol, xogħol il rapporter vera ħdimna b'mod professjonali u vera professjonist dejjem diskutejna fuq il-punt issa kien hemm verament ftit punti nejjew dita li ma konċ kontent dwarhom mela dwar il-kompromess N per eżempju dwar il-Nord Pole aħna nixtiequ ngħidu illi dan għandna nerġgħu niddiskutuh fil-fatt aħna naħsbu li fl-Unjoni Ewropea sieħa f'dak l-industri il-qasam istituzzjonali Nafu li kull stat membru għandhom rappresentat eh, fil-grupp u aħna nafu li permezz ta' din il-formulazzjoni aħna naħsbu illi għawek ħajkolna dimensjoni li ma nistawx nidreġu għadaqsek tajja, per eżempju, jena naħsbu fuq pajjiżi li għandhom ħafna amministrazzjoni anke fuq il-livell reġjonali u f'din f'dan it-tfassil fil-fatt aħna qegħdin naraw li ħafna rappreżentanti differenti jkunu jistgħu jaraw eżattament x'tip ta' kwalità u li dan ma meta nqosx bħala kwalità tan-negozjati jiena nixtieq nappella dan raġuni li nerġgħu naħsbu daqsxejn dak li hemm f'dan il-kompromess ħalli jkun hemm rappreżentant għal kull stat membru u mbagħad ikun hemm rappreżentant ieħor ħalli bekk aħna jkollna metodu illi tkun tista' tiffitt tiggarantixxi l-effiċenza tal-negozjati. A minn hekk jiena naħseb ukoll li rridu naħsbu illi dawk li huma inspetturi u jieħdu ħsieb il-kontroll tax-xogħol għandhom xogħol importanti ħafna f'dan f'din il-politika tal-xogħol mhux biss fil-politika tax-xogħol iżda anke fil-ġlida kontra l-problema tal-qatt Ġifiri anka rridu naraw il-parteċipazzjoni ta' dawn l-ispetturi f'dan il-qasam fejn huma m'għandhom l-ebda kompetenza u m'għandhom l-ebda ħiliet laqqas u tarif li dan ma naħsibx li huwa l-iktar ħaġa xierqa f'dan il-kuntest ta' din raġuni naħseb li aħjar ma norbtux l-nafusna f'dan l-obbligu tal-ispetturi. Tret punt li inti għadek kem semmejtu huwa il- Mm, punt tal-parteċipazzjoni obbligatorja jew nkella volontarja jiena nixtieq li nappoġġa il-proposta tar-rapporter 100% grazzi. Thank you, Mr. Benjamin. Grazzi, Sur Bennion. Jekk Iva, grazzi. l lekt nixtieq nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol tiegħu fuq dan id-dokument ma tantx kien kontroversjali u għalhekk naħseb li l-parti kbira tiegħu nistgħu naslu għal kompromess dwarhom. Għanna xi diffikultajiet bil-kompromess emme bħalissa. Iżda huma affarijiet żgħar. Nippreferu regular flok occasional għaliex anki l-kelma regular tista' tfisser li ma tkunx ta' sekwit, tista' tkun skedata ma tkunx ad hoc. Mħazbinu kol dwar li nitilfu il-rappresentanti tal-ħaddiema iktar mill-li imsieħba soċjali għaliex l-imsieħba soċjali mhux dejjem ikunu l-korpi l-iktar xirqa f'dan il-qasam, speċjalment f'takrendu xieqsam ma' kumpaniji żgħar, kemm fil rigward min jimpjega kif ukoll l-impjegati. Għaliex ħafna drabi ma jkunux parte mill-imsieħba soċjali f'ftehimiet. Naħseb dawn huma punti żgħar. Il-punt kbir mbagħad Ewlieni huwa fil-kompromess I bl-Ingliż I. Ma nħossux li għandna nużaw il-kelma social dumping f'dan test leġislattiv għaliex għandna kwistjoni fejn m'hemmx definizzjoni li ġifieri nkunu qed nagħmlu obbligi fuq netwerk li ma tkunx tista' tkun konformi magħha. Jiġifieri minkejja li m'għandniex problema li nużaw social dumping f'testi oħrajn, f'test leġislattiv ma naħsibx li nistgħu nużawha jekk ma jkunx hemm definizzjoni ċara u aċċettata universalment. Fl-aħħar fuq il-kompromess E ma nħossux li għandna nużaw dan l-artiklu xisu jirrepeti l-artiklu a Naħseb imma kollox ma kollox nistgħu naċċettaw u nimxu minn hemm. Grazzi, issa nadda l-mikrofonu l-Kummissjoni, jekk jixtiequ jintervjenu. Jidher li mhux il-każ mela s-Sur Darden. Tixtieq tagħmel taqsira? Iva, bil-qal mela kollha. Sur Becker l-ewwel. Kompromess N Il-riskju li jkollok proliferazzjoni ta' membri sostituti u l-affarijiet mbagħad ma tkunx tista' tsommhom taħt kontroll nifhmu bħala punt. U lest li nilqa dan il-ħsieb, naħseb li rridu nsibu l-aqwa lingwaġġ possibbli. Hawnhekk kif ħanaraw kif ħanifformulaw din. Forsi għandna nillimitaw in-numru ta' sostituti. Wieħed forsi jkun biżejjed. Għalija forsi ma jkunx biżejjed imma nistgħu nitkellmu u naqblu dwar il numru Li ħaġa importanti huwa li s sostituti jew is-sostituti ikunu jistgħu jieħdu sem fid-dibattitu u mhux ikunu hemm sempliċement għan numru, rridu jkunu kapaċi, jkunu preżenti fil-proċess kollu u jieħdu sehem fih. Fuq l-ispettorati tax-xogħol, puntiħor li semmejt, ġola darba konsidrajta Issa naqbel. Naqbel miegħek. L-ispettorati ta' xogħol m'għandhomx nkunu involuti fin-netwerk bħala spettorati ta' xogħol. Naħseb li jista' jkun hemm ċertu momenti fejn iva jkunu jistgħu jkunu parti mill-proċess li jistgħu jagħtu il-ħsib tagħhom għal PSI imma naħseb li hemmhekk forsi jistgħu jkunu ta' kontribut. Jistgħu jkunu involuti forum speċifiċi ta' kooperazzjoni u jiġu konsultati f'punti speċifiċi, imma mhux neċessarjament ikunu fissi fin-netwerk. Naħseb li dan huwa kompromess li nistgħu faċilment insibuh. Grazzi tal-appoġġ tiegħek fuq il-punt mandatorju. Naħseb li dan huwa punt importanti li ta' qajjim. Sur Benjin, il-kommenti tiegħu issa. Fuq il-kompromess emme, Jiena naqbel li il-kelma occasional miex il-terminu ġust. Ma jagħmel sens li nużawh kif inhu fit-test. Għandha tkun taħt inizjattiva tan netwerk naħseb li din importanti, issek ikonniex on a regular basis jew le, jew inkella nħallu occasional u regular barra u ngħidu li hija at the initiative of the network if necessary jien inħoss li tkun neċessarja regolarment, ma sa naraw jekk ikolniex arranġament formali, nifmek, hemmhekk, ġifieri naħseb dak kollox fuq il-kompromess emme. Issa fuq il-rappreżentanti tal-ħaddiema li għandhom jieħdu postom l-imsieħba soċjali. Din mhix proposta tiegħi, jiena kont kuntent nilqaħħa, imma forsi aħjar npoġġu madwar mejda u nitkellmu dwar dan mill-ġdid. Ma rridux nalqu l-bibin għal ċertu possibiltajiet jekk ikun hemm il-possibilità għal le, irridhom ikunu preżenti. Iżda fuq il-kompromess I bl-Ingliż, kompromess I, Naħseb li fuq din il-kwistjoni partikolari importanti li nipruvaw nindirizzaw il-qat. U il-PES, il-Servizzi Pubbliċi tal-Impjigi, huma fuq dimnet fil-ġlida kontra l-qat u għalek naħseb li social dumping hemmhekk m'għandux loku. Naqbel li mimx definizzjoni b'saħħitha legali iżda din hija kwistjoni li tfeċ bosta drabi u f'ċertu raġuni iva hija kawża li twassal għal qatt. Nħoss li nisħu bħala kwistjoni fuq is-social dumping huwa neċessarju. Nistgħu niddiskutuh hemm trid, iżda Mħaxseb l-importanti li din l-idea nżammuha fit-test. Naħseb li koprejt il-kwistjonijiet kollha li tqajmu miżewġ żewġ kollegi tiegħi. Grazzi. Iżda fadlinna xi ftit jiem biex nirfinaw l-affarijiet. Naħseb li fadlinna sa nhar it-tnejn Mr. Iżbal. Il-President. Grazzi nixtieq infakkar illi Il-votazzjoni fil-Kumitat Empl ħajkun nhar it-tnejn kif qal is-Sur Darden. U mbagħad nistgħu għall-plenarja suppost għall-aġenda ta' Marzu jew inkella ta' April. Issa naslu għal punt 13 fuq l-aġenda li huwa il-rapport tas Sur Prieto minn ġdid illum il-ġurnata tiegħek u għalhekk nadilek il-mikrofonu. Grazzi, President, grazzi tal ħabbart l-lum il-ġurnata tiegħi. Xi kummenti minn naħa tiegħi. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill gruppi l-oħra għal xewqa tagħhom biex naslu għal bil. Diġà diskutejna l-emendi diskutejniehom il-ġimgħa li għaddiet fil-fatt u kien hemm konsens wiesa fir-rigward l-opinjoni minkejja li xi kwistjoni żgħar bħala sfumatura. Jiena naħseb li dawn irnexxinna ndaħluhom fi tliet kompromessi li aħna ressaqna. Nixtieq nisħaq biss iżda li hija opinjoni importanti din għaliex tista' tgħin biex nwaslu għal iktar stabilta għall-ekonomija Ewropea. Naħseb li qegħdin fitri it-tajba biex nikoreġu xi żbalji tal-aħħar 20 ta' snin. U għalhekk naħseb li l-approċċ fil-Kumitat Templu huwa dak ġust. Nixtieq nirringrazzja lix shadow Rapporters għall-emendi tagħhom u għax-xogħol li għamlu fuq il-kompromessi u l-isforzi li wrow biex naslu għal ftehim. U naħseb li fl-aħħar mill-aħħar ħanaslu b'rapport tajjeb li serjejn il-Kumitat ekonomiku u tal-affarijiet monetarji ekon biex naslu għal finanzjament fit-tul u stabli li itejjeb iż-żona euro b'termini ekonomiċi. Dak kollox, grazzi għal dok kollha li kienu nveluti biex resqu l-emendi b'mod partikolari x-shadows, grazzi. Grazzi sur Prieto, sur Urien. Naħseb li jiva fl-aħħar mill-aħħar ħanaslu għal qbil u naħseb li r-rapport huwa tajjeb. Grazzi l-rapporter għax-xogħol tajjeb tiegħu u ta' bilħaq ħdimna fuq l-emendi ta' kompromess ma naħsibx li hemm iktar problemi fuq dan ir-rapport. Grazzi. Thank you. Il-President, grazzi xaħat ħadd ieħor? li mhux il-każ. Uh, so I Mela, nixtieq infakkarkom li l-vot fil-Kumitat Empl ħajkun nhar it-tnejn, laqa straordinarja fi Strasburgu u l-vot fil-Kumitat Ekon ser iseħħ nhar l-20 ta' Jannar. U l-aġenda tal-plenarja se tkun probabbilment qed tindirizza din il-kwistjoni fil-plenarja ta' frar. U issa naslu għal punt 14 fuq l-aġenda tagħna. U nixtieq ninformakom fil-qosor fuq il-sitwazzjoni kurrenti fuq il-moviment ħieles tal-ħaddiema. Is-soltu Ma nafu, il-negozjati bħalissa huma biċċad mibsa mhux ħażin, bħassoltu, xi kultant laqqas biss nkun nafu kif se naslu anke meta mqabbel mar-regolament il-Kummissjoni flimkien mal-Kunsill jixtiequ idejqu l-ambitu iżda nittamaw verament nittamaw li nkunu b'saħħitna bizzejiet biex inżommu mal-pożizzjoni tagħna. Mhix biċċa xogħol faċli, kull minn qed sem jaf li verament mhix faċli. Qatt m'għandniex feedback minn naħa tal-Kunsill. Viżavi l-proposti konkreti tagħna, pereżempju id-diskriminazzjoni fuq tar-residenza jew li tinvolvi jew semmi l-imsieħba soċjali, il-rimedju kollettiv u affarijiet oħrajn. Jiġifieri verament xogħol estremament diffiċli. Nittamaw li konna negozjati b'trialogu straordinarju ġemma d-dieħla u probabilment nittamaw nhar 16 ta' xar nkunu nistaw nalqu dan il-punt imma nafu li negozjati għaddejn bil-mod ħafna u ma verament ibsin. Xaħat ieħor jixtieq jitkellem, is-sur Serkas, jekk jogħġbok. Sì, grazie. Iva, grazie signora Bauer. Nishtiq infakkar il-kollegi Anzi, l-ewwel nixtieq niskuża ruħi għal Sur Christensen li għandu laqgħa uffiċjali mal-Gvern ma jistax ikun hawnhekk. Imma nixtieq nsemmilkom il-punti l-għanin li l-koll nafu x'inhuma x'il-koll qed niġġieldu għall-istess qan, imma nixtieq nisħaq li għall-Grupp Soċjalista huwa vitali li niċċaraw darba l dejjem lill-Kunsill illi fuq l-artiklu 4 ma nistawx ikonna terminoloġija li ixxekkel il tradizzjonijiet nazzjonali fuq negozjati kollettivi, collective bargaining. U anki għad-drittijiet ta' min jiforma, jifirma dawn il-ftejmiet kollettivi hemm trittati vinkolanti għalina l-koll li fihom hemm obbligu biex tingarantixxi l-awtonomija għall-imsieħba soċjali u anke rispett ta' tradizzjonijiet nazzjonali fir rigward negozjati kollettivi u relazzjonijiet tal-ħaddiema tax-xogħol. Ma jistax ikun hemm bl-ebda mod kwalinkwa tip ta' xkiel fuq il-leġittimità tal-imsieħba soċjali tagħmel x'tagħmel jew bir-referendum jew Kwalinkwa mod ieħor għandek tirrispetta tradizzjonijiet nazzjonali. Dawn ir-relazzjonijiet industrijali imbnew fuq medda twila ta' żmien. Jiġifieri dan huwa l-punt ewlien l-artiklu 4. Tasib sinifikanti ieħor għaliex waħda mill-premessi hemm element ieħor ta' konfużjoni fuq l-ambitu li iddaħħal fit-test. L-impigi kollha jridu jkunu miftuħa L-istazzjonament, il-posting huwa xi ġoħra, imma kwistjoni hija li l ħaddima kollha jkunu 100% koperti. Ma jistax ikollok ħaddiema ta' tieni klassi jew protezzjoni differenti li applikaw skont lingwaġġ imċajpar u għalhekk rridu li naġixxu biex ma jkollniex azzjonijiet qudiem il-qorti tal-ġustizzja. Aħna rridu ftejmiet kollettivi u nindirizzaw l-ambitu tad direttiva. Ma rridux namluħ inqas produttiv minn dak li hemm fit-test leġislattiv diġà. Grazzi l-Onorevoli Benin. Nixtieq nagħmel ftit punti fuq prinċipju. Ovvjament jien ma kontx involut f'dawn in-negozjati, ġifri diffiċli nkun naf eżattament x'għed jiġri fid-dettall. Iżda naħseb li rridu nżommu ma' pożizzjoni u najdu li ħanamlu linja u najdu specialment fuq il-moviment il tal-ħaddiema għall-anijiet ta' xogħol, dan jista' jkollu implikazzjonijiet fuq il-POWD, fuq il-stazzjonament tal-ħaddiema. U anke fir-rigward in-negozjati tal-Komitati tal-Kunsill. Iżda, naħseb li hemm punti ta' tħassib u hemm punti fejn l-istati membri mhumiex ċerti fejn ħajamlu linja bejn il-moviment ħieles tal-ħaddiema u dritt għal benefiċċji. Naħseb ikun utli niċċaraw dawn l-oqsma fejn hemm xi dubji li qed ifeġġu, naħseb nista' nieqaf hawnna issa. Thank you. Signora Bauer, grazzi. Rimarka qasira fuq dawn iż-żewġ kontributi li saru hawnhekk. fil rigward l-artiklu 4, ovvjament aħna provajna kemm jista' jkun nżommu mal-linja tagħna u nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna. X'inhi l-lezzjoni li tallimna minn din in-negozjati? F'każijiet bħal dawn fejn ikun hemm differenzi bejn tradizzjonijiet minn sistemi legali differenti huwa estremament importanti li dawn id-differenzi għandhom jiġu prezentati ukoll fil-Kunsill. Meta jkun hemm bil f'dan il-Kunsill u l-Istati membri jkunu qablu mal dan il-ftehim, ikun diffiċli ħafna li wara mbagħad toqgħod tiddefendi pożizzjoni bħal din, jekk ma jkun issemma xejn. Għaliex il-kwistjoni li semmejt il-presidenza kien id din. Għala xaġa bħal din ma tqajmitx fiħdan il-Kunsill meta kien hemm ċans. Ġifieri issa ma tista' tagħmel xejn għajr li taqbel. U m'għandix biss tkun kwistjoni tagħna tal-interess tagħna, m'għandha tkun l-interess ukoll tal-pajjiż ikkonċernat ukoll. Issa fir-rigward il- problema li semma l-kollega Benjen. Jien nixtieq ngħid illi din id-direttiva hija biss sa ċertu punt direttiva ta' nfurzar fir-rigward leġiżlazzjoni eżistenti, regolamenti eżistenti f'dan il-qasam. Ma jinvolvix il-stazzjonament ta' ħaddiema, dan huwa esklus u ma jiddefinixxiex jew ma jnidix drittijiet ġodda jew xi tip ta' affarijiet differenti anke l-ambitu l-istess. ġifiri kull ma jwassal huwa vantaġġi ġodda. Ġifieri minn dan ir-rigward naħseb li ikun jista' jkun saħansitra iwassal għal sitwazzjoni iktar ċara mill-li għandna issa. Ġifieri għandi sensazzjoni li wasanna li jitmim tal-agenda tagħna il għalli li jmiss ser tkun nhar it-tnejn fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fi Strasburgu u wara da nar 17 ta' Deċembru wara nofsinhar li hija pjuttost tas-soltu li konna laqa biss wara nofsinhar. Grazzi ħafna ta' sema attiv tagħkom tmiem il-ġimgħa tajjeb.